jekk din issir eh, proposta leġislattiva. Jina kont eh, shadow rapporter fuq dan ir-rapport is-sena li għaddiet fil-parti tiegħi u nista' ngħid li aħna ħadna pożizzjoni u rajna dan breqqa kbira. Jekk mhux ħajkun hemm deċiżjoni jew se tagħta ko deċiżjoni f'dan il-qasam xorta waħda għandna nkunu qegħdin nakkompanjaw dan id-dossier u nħarsu leħ mill-qrib sabiex bekk inkunu nistgħu nofru kontenut u anki nagħtu tweġiba sostanzjali għal kwistjonijiet li qed nitħattu fuqhom. Ġifri jekk ir-regolament wieħed slash 2003 ġifri tneħħija tal-kartels għandix tiġi reveduta mill-ġdid, mo partikolari għal kumpaniji żaru medji sabiex bekk ma jkunux ehm, eh, sabiex ma jkunux injorati meta jiġu konsidrat il-kumpaniji kbar. għalek rridu nilħu rizultat pozittiv u għahari għall an tal-konsumaturi. Nixin ringrazja rapporter għal dan il-rapport, nirringrazzja ksur xwa bissa Signora Weiler. Thank you, Kim traduzzjoni kienet waslit li fidni ħazina s-Sinjura Vajler sejħuli, pero nishtiq nirringrazzja s sur Buzoj għal rapporti jew jina kont fil-Kumitat Ekonomiku u għalek ġejt kemm xejtar, tista fuq punt ħamsa rigward is-settur farmaceutiku naħseb li hawnhekk għandna punt tħassib u nixtieq nisħaq fuq dan il-punt. Naħseb li hija importanti li natu Eh, l-attenzjoni ila sa fuq punt erba l-enerġija forsi hemmhekk f'dak il-punt għandna nissuġġerixxu il-dritti eh, tal-konsumatur anki meta il-konsumatur jkun qed jiqilbu minn provettitur tal-enerġija għal ieħor intaffu tħassib tagħhom hemmhekk. Anki rigward il-prezzijiet. Jina xtaqt nżid dan il-punt, pero xtaqt nirringrazzja l-Christian għal xogħol tiegħu jina lesta unħares bħeġġa li noħdem miegħu. Grazzi tassew. Mela, fil-qosor, biex nitkellem fissem il-partit tal-ħodor u mux bħala ċer, nixtieq eh, nidwi dak li qal is-sur biex ġifri nitolbu l-Kummissjoni, nitolbu l-Kummissjoni tgħidilna x'tip ta' konsegwenċi ġew immirati għalihom. Dan huwa punt tajp tajb nziduħ Għaliex jekk aħna ser nagħmlu dan ir-rapport kull sena, ser tkun ħaġa irrelevanti jekk aħna mbagħad ma nagħmlux evalwazzjoni tal-konsegwenzi u naħseb li jiena nista' nappoġġa il-punti li saru mir-rapporter, l-enerġija huwa element ferm importanti bo partikolari għal ħafna stati membri li għandhom konċentrazzjoni għolja fuq il- proċess ta' produzzjoni l nassikuraw li l-konsumaturi jkunu protetti speċjalment meta niġu għan networks li jipproduċu l-enerġija anki l-politika għandha tkun infasla b'mod adegwat dan is-settur sabiex tkun tista' tipproteġi b'mod effiċenti lil konsumaturi dan u għal punti għaj bħala il-rappresentanta tal-partit tal-ħodori sanat il-kelma li Sur Biler. Grazie tas, Signora President. Nishti inkompli nitkellem fuq il-klim ta' Sur Buzoj u naqbel ma' ħafna mill-punti li lissen f'dan ir-rapport. Għalhekk nixtieq nirringrazzja l parlament Ewropew għax il-Parlament Ewropew beda jaħdem minn kmini fuq dan ir-rapport. Għaw problema teknika li xie traduzzjoni mhijiex daqshekk qed tiġi qed tasal tajjeb kemm bil-Franċiż kif ukoll bil-Ġermaniż. Donna li hemm xi problemi bil-interpretazzjoni. Yeah. Now it's better. French? Okay. Okay. We have do to I have wait. To... Yeah. Czy, Speak something, czy mam yeah. powtórzyć? Do I have to repeat what I just said? Or... Yeah. Uh, um,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 li jgħat kontent li jgħat naħdem fuq dan l-abbozz aktar kmini mis-soltu jnaħseb li dan id-dokument u tabbilħaq ser ikun limitat għaliex għanna limitazzjonijiet bizmin, ma dan kollu naħseb li s-sur Buzoj għazel, żewġ oqsma tajbin biex wet jixħet l-attenzjoni tiegħu ġifri settur tal-enerġija, il-Parlament u l-Konsil diġa approvaw il-pakket fuq is-settur tal-enerġija, ħafna kummissjonijiet Eh, hemm ħafna dokumenti tal-Kumitat fuq dan il-qasam u jien nista' naqbel masul mal-għażla tas-Sur Bużoj biex jixed l-attenzjoni tiegħu fuq is-settur tal-farmaċija. Aħna nafu li l-kompetizzjoni hawnhekk f'dan qasam hija kwistjoni enormi. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lis-Sur Bużoj talli saħaq fuq il-punt tal-privattivi Ewropej il-kwistjoni tal-privattivi Ewropej hija kwistjoni ferm serja hija waħda li hija meħtieġa sabiex wieħed ikun jista' e, jala dan is-suq intern. Dan huwa punti dejjem għan fil-diskussjoni tagħna u nixtieq nindirizzah. Hija kwistjoni li diġà ġiet indirizzata f'ħafna minn daw id-dokumenti. Fil-fatt qed nitkellmu hawnhekk fuq il-redress kollettiv. Iva, Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill rapporter għax-xogħol tiegħu. Jiena għandi xi kummenti x'ngħaddi hawnhekk. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq is-settur tal-farmaceutika. Il- il-kwistjoni tal-privattivi tista' iddewwem li prodotti jidħlu fis-suq din hija pero mhix eżattament problema lix privattiv jista' itejjeb medicina. Il-kwistjoni hi l-abbuż ta' dawn il-privattivi, allura forsi rridu nqisu l-affarijiet aktar mod adegwat. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-privattiv Ewropew fuq il- fl-Ewropa kollha kemm hi li tkun ħaġa tajba ħafna kieku aħna nkunu nistgħu insibu mod kif nassikuraw li la darba privattiv jiġi depozitat f'pajjiż membru jiġi depozitat ukoll f'pajjiżi membri oħra. Umbagħad fuq il-kumpens kollettiv Il-rapporter diġa semma dan il-punt, il-mistoqsija prinċipali biex naraw kif individwi jistaw jitolbu għal kumpens kollettiv jew inkella ikollhom soluzzjoni opt-in. Forsi din tkun ħafna aktar adegwata. Kumpens kollettiv huwa daqsxejn ġenerali, però dan huwa dawn mal-kummenti tiegħi f'dan l-istadju nixin ringrazzja rapporter. Grazzi tassew, issa s-sur Majer mbagħad il-Kummissjoni. Grazzi tassessur, eh, signor President, mela, il-liġi tal-kompetizzjoni hija parti mill-ekonomija tas-suq interni, hija parti sostanzjali ta' dan. U għalhekk għandna bżonn qafas regolatorju sabiex bekk inkun nistgħu nordnaw u nirregolaw il-loqsma differenti bej il-partijiet f'dawn fissu intern, jekk aħna ma jkollniex dan f'postu f'dak il-każ ma jkollna xejn. Parti importanti hija il-pubbliċità tal-liġi jew ikella il-liġi tal-pubbliċità, skużawni. Madana kollu fiħdan għafas wahdin neħtiġu nfasslu dan għassu intern. Aħna nafu li għanna 27 stat membru dan rritu kollu għafas wieħed għax kera ma jkollniex suq wahdini. Allura rridu naraw kemm libertà u kemm restrizzjonijiet rridu jkunu f'postom. Nista' nagħtikom eżempju ta' qasam fejem libertà nista' nagħmel pubbliċità da dak kollu li nixtieq jien, però jrid ikun hemm ċertu limiti. Ombagħad il-kwistjoni ta' abbuż jew użu ħażin ta' pożizzjoni dominanti hija waħda mill-loqsma fejn ir-restrizzjonijiet iridu jitħlu. Iridu jkun qegħdin f'posthom. Il-kwistjoni għalija hi jekk għanniex jew le nesprimu ruħna fuq livell aktar ġenerali fiħdan il-Parlament Ewropew, ġifiri rigward fiqedin dawn ir-regoli fil-liġi individwali biex jipproteġu il-konsumatur. jista' jkun possibbli għal kulħadd biex wieħed joħroġ bl-idejat kollha li għandhom u jresquhom f'emendi. Però f'dak il-każ ikollna 600 emenda u ma naħsibx li tajb li nkunu daqshekk pragmatiċi. Allura ideja tajba li nixtu l-attenzjoni tagħna fuq l-idejat prinċipali u f'dan il-qasam naħseb li il-fatt li rapporter xed l-attenzjoni tiegħu fuq l-enerġija kienet xi adegwata. Forsi rridu nagħtu aktar attenzjoni u kol minn flok li inres u ħafna emendi i tajb li kolna ideja ċara eżattament ta' dak li nixtiqu niksbu bix xogħol tagħna, ġifieri aktar attenzjoni immirata għal prinċipi fix xogħol tagħna, aktar minn qogħdu nħarsu l-elementi tekniċi. Allura, eja dan kien appell, irriflettu fuq il-prinċipju tal-libertà fis-suq intern u bħala punt ieħor għafas regolatorju li jipprovdu l-aħjar restrizzjonijiet. Bla dubju aħna rridu kollaborazzjoni sabiex bekk aħna nistgħu nassikuraw li jkollna protezzjoni digwa tal-konsumatur, però din tkun ċara u mirata. Nasib li għanna wis regolamenti individuali u rridu nixtu l-attenzjoni ta' fuq l-istampa ġenerali. Ma naħsibx li huwa xira li ikolna regolament individwali għal 27 stat membru tradizzjoni differenti. Naseb li essenzjali nixtu l-attenzjoni fuq il-prinċipju ma rridux abbuż tas-sistema da ma jfissirx li aħna rridu naddu mill punti kollha regol eh, regolatorji individwali u nitrataw kull kwestjoni. Grazzi ta' sew Sur Majer sanat il-kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni mill-Dipartiment tal-Direttorat eh, tal-Kompetizzjoni. Grazzi ta' sew, Signor President. Il-Kummissjoni tilqala post tal-opinjoni tar-rapporter naħsbu li tqajjem aspetti relevanti tal-politika tagħna ta' kompetizzjoni u bla dubju aħna notajna li il-rapporter tjati appoċ għall isforzi tal kommissjoni biex titratti il-krizi finanzjarja ekonomika ta' sena li għaddiet. Għalek aħna naqblu ma l-opinjoni tal-rapporter li situazzjoni stessa għal kulħadd tkun indaħla tittisġi fis fissu intern, pero kif qal is-sur il-Viċi President uh, eh, Sura Almunja fil-5 ta' Ottubru għalli aħna rridu nilqu kondizjonijiet normali fis-suq intern sa l-2012. U anki il-banik rridu jagħmlu l-istrutturar tagħhom. Dak li għandu xieqsam ma l-iżvilupp tal-sinerġiji bej politika ta' kompetizzjoni ta' konsumaturi aħna nixtiequ nitkellmu fuq tliet punti prinċipali l-ewwel net il-kompetizzjoni tal il tisħaq fuq il-regoli tal-kompetizzjoni sabiex kunem hemm għażla ġusta l konsumaturi tajb li n konsiderazzjoni d-dimensjoni tal-konsumaturi kol fuq politika ta' kompetizzjoni. Tieni net nixtieq nenfasizzaw l-isforzi konġunti minna tal-Kummissjoni sabiex nassikuraw li jkollna għafas koerenti meta niġu għal kumpens kollettiv u ribbors ta' danni. Aħna din naħdmu kol ma' servizzi tal-Kommissjoni u konsultazzjoni pubblika ser tiġi organizzata f'din il-ħarifa. Għalhekk l-idea hi li minnaħa tal-Kommissjoni tajb li konna qafas li jitressa għal konsultazzjoni f'Novembru sa tmim ta' frar. Il-Viċi President Almuni ħabbar fil-ġurnata ta' kompetizzjoni li la darba l-kolleċ jadotta għafas imbagħad li kunem hemm inizjattivi f'osma differenti tal-politika b'inklużjoni tal-kompetizzjoni, ambjent, politika tal-konsumaturi, eċetera, eċetera. Minnaħa tiegħu u għandu l-intenzjoni li jekk il-qafas jiġi kunem hemm bil fuq il-qafas, regolatorju biex wieħed jippreżenta fuq eh, eh, proposta għal kumpens meta jkun hemm danni. Forsi din issir fl-2011 u din tiġi approvata mbagħad mill konsilju mill-Parlament Ewropew. L-inizjattiva jkollha livelli l-istess u anki rekwiżiti minimi għas sistemi istituzzjonali biex wieħed jippreżenta ir-realtà kif inhi. L-istati membri mbagħad iridu jinterpretaw jew jimplementaw dawn il-livelli Eh, fil-ħidma tagħhom ta' kol ġifri dan u razzjonal tal-kwistjonijiet tad-danni, pero l-ewwel waħda għandna l-kwistjoni tal-qafas, ġifri għandna l-konsultazzjoni pubblika minn Novembru Safrar, u fl-aħħar il-Komissjoni Sikura li kull inizjattivi prinċipali fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni ser ikunu mħejja f'konformità mal-Kummissjoni u l-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u nistgħu nassikuraw li aħna serin komplu naħdmu fl sforzi tagħna f'dan ir-rigward meta niġu għall-politika konsumatur u tal-kompetizzjoni. Dak jandu xjaqsam mal fat li nassiguraw su interna l-enerġija, l-Kummissjoni ħadet nota ta' tħassib li ġew espressi minnaħa ta' reporter u taqbel ukoll mal-għan prinċipali tiegħu. Aħna najftakru wkoll l-azzjonijiet ta' infurzar is-sena li għaddiet fl-2009 u anki din is-sena f'dan il-qasam brabta mal-settur tal-farmaceutika aħna nixtiequ kollha mill referenza għal l-isforzi li għadu għaddejjin fil-naħa tal-Kummissjoni, eh, fl-inkjesta li qed tagħmel kummissjoni Madana kollha aħna wkoll nixtiequ f'dan l-istadju naraw l-appoċ tal-proposta tal-rapporter f'dak li għandu xieqsam mal-privattiv u anki il-privattiv Ewropew biex ikunem eh, ftejn bonarju. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, issa rapporteri kjożbu. Grazzi fil-qosor, nishtiqna ringrazzja l-Shadow Rapporter kollha u kollegi kollha li kellhom attitudni pozittiva ħafna l-idejat li jena proponejt f'dan l-abbozz ta' opinjoni u ansju sissa biex nara l-emendi ser ikunu biex nkun nistgħu ntejbu test Għalhekk naqbel ma' Sur Ġvab, ma' Sinjura Steiler, s Sinjura President, u s-sur Bilan bl-idejat li spremaw u nixtieq nirringrazzjaw kol il-Kummissjoni u nifirħilhom għall-inizjattiva li ħadu sabiex jibdew id-diskussjoni fuq id-direttiva għal eh, danni tal-antitrust. Naqbel kompletament li rridu nġildu kontra kwalinkwa abbuż ġeneriku u naqbel li rridu ntejbu il-level u niprovonu mekkanizmu ta' kumpens kollettiv għalhekk jiena lest nilqa l-idea tagħkom fit-test. Grazzi. Grazzi. Biex nfakkarkom dwar l-iskadenzi, 28 ta' ottubru f'nofsinhar biex tresqu l-emendi din hija l-iskadenza. Temmejn dan il-punt fuq l-aġenda se ngħaddu mill-ewwel fuq il-punt li jmiss. Anzi, is-Sur Giovanni xi jitkellem? Jetzt kommt der Bericht von Herrn Jouvin und ich gebe dem Berichterstatter. Iva, nadilek il-kelma. L-ewwel qed titpoġġi bil-qiegħda. Ek jogħġbok. Je prie de m'excuser, je reprenais mes notes concernant la pub. Skużani, kont qed nieħu n-noti tiegħi fuq ir-reklamar. L-ewwel nett huwa eh, opinjoni fuq l-inizjattiva li kienet ta' suċċess għaliex wasanna għal 130-140 emenda. L-ewwel qabel kollox, Sinjura President, nixtieq nagħmel mod biex dan ir-rapport li kien jissejjaħ l-effetti ta' reklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur tiffoka issa fuq il-kwistjoni tal-internet għaliex ir-reklamar f'dan il-mezz ta' xandir ta' komunikazzjoni huwa regolamentat minn numru ta' liġijiet u regoli u għalhekk irridu niffukaw u nisħu fuq ċertu modi ta' komunikazzjoni, modijiet ta' komunikazzjoni. L-ewwel punt, l-ewwel parti tar-rapport kien jitkellem fuq il-benefiċċji tar-reklamar. Dan ir-rapport għalhekk ma jridx ikun rapport li ikun negattiv fir rigward il-reklamar. Iżda mbagħad konna niftakru wkoll fuq ix-xejrit li naħdmu fuqhom illum u mbagħad identifikajna wkoll permezz ta' teknoloġiji ġodda numru ta' prassi differenti li tiġi regolata u rridu nżommu f'moħħna wkoll li regolamentazzjoni wiesa tal-industrija ta' reklamar huwa strument li diġà jaħdem u għalhekk irridu nafdaw il-professjonisti f'dan il-qasam għaliex fil-maġġor parti tal-każi is-sistema qiegħda taħdem. Ma rridux naqdu nitkellmu b'mod filosofiku fuq reklamar. Ir-rapport permezz tiegħu aħna nixtiequ innidu liġijiet pragmatiċi u li jkunu effettivi u għalhekk naħseb li wasanna għal dan it-test ħari. Nirringrazzja l rapporters il-shadow rapporters u daw kollha li ħdamna magħhom mod maqut u naħseb li konna, konna approċ kostruttiv ħafna hemm ta' emendi ta' kompromess li huma possibbli fuq numru ta' argumenti differenti, iżda imbagħad hemm xi punti li diffiċli naqblu magħhom u rridu nittrattawhom propju lum. Per eżempju, il-prattika ta' lofting li hija diffiċli u tagħmilha diffiċli li wieħed imur fuq l-internet u għalhekk jiena kieku nippreferi li jkun hemm soluzzjonijiet oħrajn. Billi bekk nkun nistgħu morru għall-lajn propju tas-sors u nkunu nistgħu naraw imbagħad kif nimxu iktar il qoddim Suġġett ieħor huwa li diffiċli nsibu qbil dwaru għaliex hemm punti di vista differenti. Dan huwa l-punt tal-ħarsin tal-logos. Jinbijaw Eh, logos u ditti anke meta jkunu mħarsin u meta jkunu jużawhom operaturi tal-internet u għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm il-ħarsin tal-drittijiet intellettwali, tal-proprjetà intellettwali. Din hija saħħa tal-Unjoni Ewropea u hija aspett pożittiv tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar jien għamilt proposta riġida f'din il-rapport fuq il-projbuzzjoni il rapport fuq il il rapport fuq il projbuzzjoni fejn hemm biss ftit professjonisti li huma seri fir-rigward ir-reklamar. Pereżempju r-reklamar favur l-xorb alkoholiku, mhux kulħadd jaqbel fuq dan ir-rigward u għalhekk nittama u nixtieq li r-reklamar ikun ftit fuq l-alkohol, speċjalment għal dawk il-professjonisti, l-awtoritajiet lokali, għal dawk li jaħdmu fil-settur turistiku Iżda imbagħad għal professjonisti oħrajn nixtieq nipprojbixxi rriklamar favur ix-xorb alkoholiku. U għalhekk huwa tajjeb li jkollna emendi ta' kompromess fuq l-argumenti kollha għajr dawn l-aħħar tliet punti fejn hemm firdiet bejnietna. Grazzi. Anki ich gebe dann den Shadow das Wort, zuerst Herr Panzeri. Iva, sanaddi l-Shadow Rapporter Mazzeri. Nishtiq nirringrazzja l-għonnet l-Onorevoli Juvin tal-li prezenta numru ta' emendi li jisu tal-bit li konna minna fl-axar laqa tal-Komitat Imko. U dan juri li hemm disponibilità mir-rida li naħdmu fl-imkien f'kollaborazzjoni u lek mis nerġa' qod intennihom. Iżda hemm punti oħrajn imbagħad fejn ma nixxinniex insib qbil u rridu nittrattawhom dawn il-punti. Jiena nittama li dan nagħmluh biex bekk nkun nistgħu nsibu kompromessi. Fil-rigward il-rapport, l-emenda li ressaqt ma l-kollega Nwangnok nishtiq nfakkar l-servizzi tal-Parlament li kienem zbal fil-verżjoni Italjana. Meta qabla ma l-verżjonijiet l-oħrajn, per eżempju dik Franċiża, memx l-isem tiegħi fl-emendi 2, 18, 22, 26, 29, 57, 63. U għalek nitlob l-servizzi biex jamlu l-tibdiliet meħtieġa Minnar ma noqgħod nidħol fid-dettall nixtieq nitkellem fuq serċu suġġetti li qed irid ikun hemm definizzjoni dwarhom. Fuq il-premessa A aħna nħossu li huwa importanti li nagħmlu riformulazzjoni tal-premessa u nfakru li r-reklamar jista' jkun utli għal ħidma tajba tal-ekonomija bħala element ta' kompetittività u innovazzjoni u anke bħala fattur li jista' jkollu impatt pożittiv fuq l-għażliet tal-konsumaturi. Fuq il-premessa E Kien hemm formulazzjoni mill-ġdid fejn mirajna għal riklimar perat li tista' tkun periklu għal ħajja privata meta nibbeżaw fuq il-tracing tal-individwi u meta ma jkunx hemm konsens preventiv li ħieles min-naħa tal-konsumaturi. Fuq il-premessa l-ġdida aħna nixtieq ngħidu li hemm ċertu prodotti u kienet tifakkar il-rapporter tabak, l-alkohol, l lobta l azzart fuq l-internet minħabba l-perikli tagħhom jeħtieġu regolamentazzjoni ta' reklamar fuq l-internet. Nafu li hemm l-abbużi u hemm il-vizzi wkoll u l-kontrabbandu għalhekk irridu attenti għal dawn it-temi. Naħseb fir rigward id-direttivi tal-prassi kummerċali għarriqa rridu nodu attenti u rridu najdu li dan huwa qafas legali ta' bażi iżda fir rigward l-armonizzazzjoni ma jpermettix li jkun hemm eh, evoluzzjoni ta' tekniki li ntużaw fil-qasam tal-reklamar. U tliet paragrafi oħrajn, il-paragrafu 7, naħseb li jkun importanti li nisqu li regolamentazzjoni awtomatika ma tiswix fi rigward id-data personali u mbagħad fuq il-paragrafu 11 nasbu li huwa utli li nagħmlu referenza għal ħtieġa li jkun hemm kampanji ta' tarif u fuq il-paragrafu 12 il-ġdid qegħdin ngħidu li l-suġġetti ta' reklamar fuq tracing li m'għandhomx il-konsens tal-konsumatur ħieles irridu jiġu projbiti totalment. Dawn kienu l-punti li għadhom miftuħin. Jiena Smajt mir rapporter li hemm ta' minn ħati jew li nsibu kompromessi ġodda u aħna disponibbli wkoll għal dan ix-xogħol. Grazzi. Vielen Dank. Ich gebe dann Herrn Rochefort das Wort. Grazzi. Il-Shadow Rapporter tal-Liberali Rochefort. Grazzi, Signora President. Skużawni tal-li kontart għaliex weħelt fil-underground. Li weħel bejn stazzjoni u ieħor dan l-odum. Nifraħ l-kollega Juvan, rapporter, iżda anke għax-xogħol siwi li għamel sabiex bekk naslu għal kompromessi. Minkejja li ma smajtx dak li qal ftitilu. Pero għalu li bejuħetu jħorx għal. Jiena naħseb bħalu mil bidunet li neħtieġu nezaminaw dak li jiġri fuq l-internet. U nishtiq najt hawn li fil-Parlament ta' sekwit ikonna testi dettaljati ħafna fil-bidu u jkunu msejsa fuq problema partikolari, fuq qatt ta' problemi partikolari. Is-sur Andrea se taħares lejja mhux qed nagħmel referenza rapport tiegħu mod partikolari. Iżda naqbel mal-maġġoranza tal-punti li l-Onorevoli Ġuvan ressa. Jiena nħoss bħalu li hemm qatt ta' emendi li forsi ma jimxux lejn id-direzzjoni ta' bilanċ mejn reklamar bħala dinamika tas-suq u dak li aħna tassew neħtieġu nagħmlu biex nevitaw l-impatt negattiv. Ma kontx konvintu koll totalment dwar il-fatt li ikonna l-affarijiet trasparenti pal per eżempju l-ħarsin tal-logos tad-ditti u għaxem dawk l-operaturi li huma aggressivi li jaqbdu u jishtru jider li jixtru logos u ditti minar ma jkunem protezzjoni minn qabel. Jekk huwa minnu dan, huwa importanti li dak li għandu l-proprjetajiet intellettwali li mhix biss proprjetà intellettwali iżda proprjetà industrijali ta' żvilupp ekonomiku, huwa importanti li nkunu nistgħu jintervjenu f'każ bħal dan. Jiena naħseb ukoll li punt kompless ieħor huwa tax-xorb alkoholiku. Milli qed nifhem jien jidher li li Rridu nagħmlu riserva għall-ambitu tal-professjonisti naf li hemm problema ta' saħħa pubblika. Iżda l-alkohol mhux prodott kulturali biss. U għalhekk kont favur il-tfassil tal-bidu li kien jgħid li l-uffiċċju tat-turiżmu setaw jispjegaw is-sitwazzjoni tagħhom propju fuq dan il-punt. Jiena parti minn kostituenza li għanda ħafna produzzjoni tal-imbit, iżda ma nistax nara kif l-uffiċċju ta' turistiku tal-raġun ta' Bordo jista' gawdi mill-fat li l-imbit ta' Bordo huwa kapital importanti ta' dan ir-raġun. Għalek il-postijiet tal-entitajiet tal-Konsillu Lokali u l-Uffiċċju ta' Turizmu irridu jitqisu bħala professjonali jew le, dan huwa element li rridu niċċarawh fir-rapport. Naqbel ukoll ma' qatt ta' emendi li ġew ippreżentati mill-kollegi tal-grupp tiegħi li mhux preżenti hawn fostna llum u mill-biduneċ taqt niddiskuti mal-Onorevoli Ġovan biex nikkonvinċi kif kien proponi iżda tkellimt miegħu binna biex ikun hemm il- nimxu l-qoddim fuq rapport ieħor, iżda da ma setax jagħmlu u naħseb li xorta nistgħu nagħmluh sa żmien tal-votazzjoni fuq tal-kumitat propju fuq dan it-test. Nizballi dejjem il-buttuna tal-mikrofon tajt il-President. Grazzi issa fissam il-ħodor il-kollega, jek jozbuk. Grazzi, grazzi għax si u li għamilt fuq dan il-punt. Naħseb li huwa faċli li wieħed ikun xadow rapporter meta jkollna punta tluq tajjeb ħafna, dik l-ewwel ħaġa. Qed nara li ħafna minn dawn l-emendi mixin lejn l-istess direzzjoni, hemm xi affarijiet li nistgħu niddiskutu, pereżempju l-alkohol li semma u xi affarijiet oħrajn, u żewġ affarijiet li huma importanti lina l-ħodor U tistaw tunotawhom dawn meta taqraw l-emendi. L-ewwel referenza għal prazzi inġusti u d-direttiva tagħhom u naħseb li rridu noqogħdu attenti għall-irqaqat ukoll għaliex hemm diffikultajiet biex nintroduċu armonizzazzjoni sħiħa. Kien hemm sentenzi wkoll li waslu għal nuqqas ta' ħarsin tal-konsumaturi f'ċertu pajjiżi u mhix xi ħaġa bla problemi. Din naħseb hija referenza li għandha tiddaħħal u titkun parti mill-evalwazzjoni tal-Kommissjoni ta' din id-direttiva. Dan huwa punt wieħed, irridu niddiskutu xi tfisser li nimdaħlu prinċipju ta' armonizzazzjoni sieħa f'qasam li huwa tant veloċi. Qed inneħħu l-flessibilità l-Istati membri biex ikunu jistgħu jsegwu l-iżvilupp il-ġodda, rridu niddiskutuh u ndaħluh fl-evalwazzjoni tal-Kommissjoni. It-tieni punt hija d-dibattitu tal-privatezza li naħseb nistgħu naqblu dwaru nrajt il-privatezza bħala prinċipju biex jeres u l-qoddim kien hemm emendi anke minn naħa tal-kollegu naħseb li nistgħu nsaħħu test fuq dan il-kwistjoni tal-privatezza. Naħseb li dawn huma żewġ kwistjoni tewlenin għalina il-bqija nħoss li huwa rapport tajjeb ħafna sissa. Grazzi. Eine Anmerkung zu italienischen. Issa, fir rigward il-traduzzjoni bit-Taljan waslet tar twist u għalhekk kem l izbali Iżda ħajkun hemm il-korrezzjonijiet meħtieġa. Issa, tille, Steiler, jek jużuba. Grazzi, Signora President, grazzi l-rapporter. Naħseb li n-numru tal-emendi juri kemm hemm interess fir-rapport ta' dan ir-rapporter u naħseb li l-affarijiet u maċar u d-dimna. Numru ta' emendi li ressaqtin biex insaxħu l-aspet tal-kwistjoni ta' reklamar u l-influenza ta' tfal u nizguraw li l-interessi ta' tfal imorru li l-in mir-reklamar. Xtaqt nistaqsijek ta' podġax dawn l-emendi. Imbat, smajt missur Turnin li t-kelmet dwar direttiva tal-prassi inġusta fil-kummerċ Kien hemm ukoll riżoluzzjoni li kienet qed titkellem dwar l-aġġornament tal-bażi regolari xtaqt nsaħħaħha billi ngħid li din nagħmluha fuq bażi annwali. Rid nara kemm reazzjoni minn naħa tar-rapporter kien hemm fir-rigward referenza tal-alkohol iżda fuq il-kwistjoni ta' tfal x'ingħidu. Kif ħansaħħu dan l-aspett? U rridu niżguraw ukoll li jkun hemm aġġornamenti annwali dwar dak li qed iseħħ fuq id-direttiva tal-prassin ġusta. Grazzi. L-Onorevoli Majer, jek jużbu. Jek jużbu. Grazzi. Filip Juvan impenja ruħu ħafna f'dan ix-xogħol u segwa b'mod dettaljat dan is-suġġett. Reklamar hija parti ewlenija tal-ħajja ta' kuljum. Per eżempju, kważi kulħadd imur fuq Facebook u prattikament fuq Facebook teorikament m'hemmx protezzjoni tad data personali, hemm ħafna reklamar li tolqot lill-utenti kollha. U għalhekk x'inhu għalan li jkun hemm reklamar? Li jinfluenzaw lill-oħrajn biex ibidlu l-imġiba tagħhom bħala konsumaturi. Skonti s serdu naraw sa' kemm ħajkun hemm imbagħad abbuż u fejn ħajidħol abbuż. Imbagħad aspett ieħor importanti li xtaqt insemmi l-ħarsin tal-proprjetajiet intellettwali. Għanna sensiela ta' eh, ta' liġijiet, il-liġijiet tas suq, għanna il-kumpaniji l-kbar bħal per eżempju Mercedes jew Siemens fil-Ġermanja u min jidħol f'ħanut imbagħad jixtri il- eh, appliance Siemens per eżempju, jew inkella mobile Siemens. Huwa diffiċli li eh, ditti oħrajn, kumpani oħrajn ikunu jistgħu ikollhom spazju. Iżda xtaqt ngħid punt għandi riservi fuq ċertu punt. Skont ma rridu jkun hemm regoli individwali u mifruda jrid ikun hemm proibizzjonijiet ċari iva fis-setturi kollha possibbli u għalhekk aħna irridu nagħmluh biss jekk ikun hemm qafas ġenerali li jkun lew jaqsam mas-saħħa fejn hemm perikli ċari għall konsumaturi Inkalla ma rridux nagħmlu ma rridux noqogħdu nistikkaw iċ-ċinturina għal xejn b'xejn. Hemm numru ta' emendi differenti li tresqu u ma jridx ikun hemm projbizzjoni totali bħalma ġi proposta hawnhekk Iżda minnaħa l-oħra kull ma rridu nagħmlu huwa li ndiskutu. U rridu jkun hemm il-libertà tas-suq intern li dejjem irid jiġi garantit. Libertà tas-suq intern dan huwa l aħħar tagħna. Qabel kien hemm qatt ta' xkil li issa ħlisna minnhom u issa qed noħolqu xkil ġodda u għalhekk irqodu attenti fuq dan l-aspett. Hemm qatt ta' fatturi differenti fuq il-level reġjonali Iva rridu nigarantixxu li jkun hemm sussidjarjetà u għalhekk irridu nqogħdu attenti. Sabiex bekk ikun hemm liġijiet u regolamentazzjoni fuq il-livell lokali wkoll. M'għandes. Grazzi. Xtaqt nifraħ ukoll lil din il-proposta naqbel ma' ħafna kelliema qabli li s-soltu jina volontarju favur eh, skemi volontari li jkunu konformi ma' leġizlazzjoni iżda forsi għanna naħsbu li norbtu dan kollu mal-liġi penali biex bekku konna l-inforzar li kull kumpanija u l-individwi jiksru din il-leġizlazzjoni Irrid ikollna l-possibilità li jkun hemm sanzjonijiet ukoll fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Għaliex jiena naħseb li qed introduċu ħafna leġiżlazzjoni iżda mingħajr ebda possibilità li ninfurzawha fl-aħħar mill-aħħar. U għalhekk miftuħ li jkun hemm skemi volontari iżda jekk impoġġu projbizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni imbagħad nixtieq nintroduċu wkoll politiki ta' jo possibilitajiet ta' infurzar u anki li jkun hemm il-possibilità ta' sanzjonijiet. Min tal-inqas għandhom ikunu possibbli dan. Grazzi. Vielen Dank. Jetzt kam gerade von der ICA e Mrs. McLarkin. Möchten Sie das Wort? Bericht Jouvin. Signor McLarkin, inti trid titkellem u rapport Jouvin. Jew ir-rapport l-ewwel. Tajjeb, mela nispiċċaw nistaqsu ġovan l ewel Tajjeb, grazzi Sinjor Ċer. Tani report on initiative. li fisser li ħana għattina l-opportunità illi nfakru il-qarrej ħafna prinċipi ġifiri li il- importanti li konna riklamar l-ekonomija. U t-tini ħaġa, jekk għannix niproteġu il-persuni vulnerabli. Dan kollu ma mux wieħed kontra liħor. Derfot dan il-rapport jekk tippruva juri. Issa rigward jekk għannix nitlu fid-detal naħseb li wieħed ma laffajt nistgħu nagħmlu. Ija li għalmenu natu xie elementi ta' dettal. Sabiex nispiega ftit il-minet jara, li aħna maċ għedin noħolmu u nivvindaw. Pala membru jina njaw ftit u ximdaqit jħoss li dawn it-tip ta' rapporti u initiativ huma pittost eh, fl-arja u forsi eh, tamine iżid ftit u jilaħan ftit fuq l-lat eh, operattiv. rigward eh, ukoll punti li għamlu xi kollegi dwar l-alkohol iva vera hija kusini komplessa mhux kulħadd jaqbel wara. Iżda għandna problema ta' saħħa pubblika u hija diffiċli biex nuru u provi illi l-alkohol <laughs> huwa tajja pa' saħħa tagħna. Iva kien hemm studju xi zninilu li ġie publikat minn tim Franċis tal-Bordeaux. Li qal li l-imbito tajjeb għal-ġittana, għal-saħħatana. Sawa wis, imma naqfu li l-alkohol in ġenerali mux li għamil wis ġit għal-ġisem. U kol, però, l-element kulturali involut, rridu b'simot insibu bilanċ jekk l-Uffiċċju tat-Turiżmu jew l-organizzazzjonijiet ta' WTO jkun se jirriklamaw ikun tajjeb jekk jirnexxielna nagħmlu dan. Issa rigward il-prassi kummerċjali mhix Din hija direttiva illi tista' tiġi adattata. Din hija l-essenza. Kienet abbozzata b'tali mod illi stajna nadattaw għal tibdiliet moderni u minn dak il-lat hija direttiva tajba. Iżda għarridu naġġornawa. Rridu naraw x'tejt il-Kummissjoni dwar din, imma naħseb li r-reviżjoni annwali tista' twassal biex twaqqaf is-sistema kollha għax tkun proċedura pjuttost skabruża. Naħseb illi jista' jkun li konna nitolbu li jkun hemm reviżjoni kif ukoll eh, eh, inqisu x'qed jiġri fid-dawl ta' teknoloġija ġdida. Iżda rridu nistaqsu wkoll il kummissjoni dwar din. Issa rigward il-ħarsin tat-tfal jew persuni iktar vulnerabli. Din ukoll għandha tniżel fir-rapport eh, din il-ħaġa iżda din dan il-kunċett irid jiddaħħal tal imot biex noqgħodux nerġu nirrepetu ruħna. Dan huwa suġġett li huwa ta' interess għalina l u hemm ta' emendi illi jissuġġerixxu li dawn il kunċetti eh, għandhom ġi trattati fil-rapport kollu kemmu. Allura ħana għannu ndaħlu dawn il kunċetti fil-rapport iżda mux kullimkien fil-rapport għaxin inkella struttura mser tkun waħda li hija maħduma sew. Grazzi, tajt Chair mela, xorti ħazina ma nalħat mill-komissjoni għonek fosna l biex kun tista tuġibkom. Għalek, nfakkarkom illi il-vot ħajseħ fil-8 ta' novembru u naddu minnu fiħal punt li mis. Is-Sinjura McCanker, fidejk il-rapport tijak. Allora naddu għalik. Grazzi, Signora Ċer, la tua tavola il kulħadd Il-komunikat tal-Komissjoni fuq it-naqis tal-inegwaljanza fis-settur tas-saħħa u mam sejsa fuq il-ħtieġa li indirizzaw il-lanijiet soċjali ta' u ta' dan il-din il-problema ta' nugwaljanza dinja għasam enormi li ħana għeddin nittrattaw, mos nkunu nistaw nitkell nsolvu kollox fran il-komitat, iżda nittama li nkunu nistaw immexxu skont il-ħtiġijiet tal-suq intern. Għasen tejbu il-f-skampju ta' data li konna valwazzjonijiet ta' negwaljanzi bejn is settur tas saħħa li jinsaħħu l-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali li jkollna skambi u li inkoll inħeġġuhom il-kulħadd biex jipparteċipa fid-dibattitu. Irid hemm ħafna eh, xogħol jsir dak nixaqsaba li nilqgħu ħtiġijiet tal-gruppi vulnerabbli. Iżda da ma jiskludix azzjonijiet speċifiċi għal dak li nixaqsab intern jew ħarsin tal-konsumatur. Però pożizzjoni ċara tittieħed meħta l komissjoni biex jippruvaw nikzbu din l-ugwaljanza, din l-ugwaljanza. Irid diskuti dan illum. Firstly, the accessibility. L-ewwel net l-accessibilità u l-affordabilità ta' dawn it-trattamenti tal-mediċina hija importanti fil-dan xaqsam l-ugwaljanza il-politika il-differenzi fil-ġizlazzjonijiet fost l-Unjoni Ewropea iswasal in-ugwaljanza artikli li juru li jitkellmu dwar il-prezzar tal-prezzijiet tal-dawn il-prodotti ta' medicina. Iżda hemm ħafna iktar affarijiet effettivi li jistaw jiġu mpoġġija fuq is-suq. E però hemm ukoll mediċina alternattiva u mediċini oħrajn li jidu jitqisu. Pero irrit ngħid illi l-darba stati membri għalkemm stati membri jkunu miftuħa għal aċċess ta' mediċini ġodda wa biss permezz tal iswieq maquda li nista konna u riċerka fin dak li nxaqsam il-kura tas saħħa Tini ħaġa, jekk intejbu il- ċbir ta' data u skambi ta' data tal-Unjoni Ewropej se jwassal għal reviżjoni aħjar tal-ingwaljanzi fis-saħħa u nittamaw illi dan eh, jiswa jaslu biex naraw x'inhu ma' l-kawżi tagħhom. Dan lek jrid ikun hemm skambi ta' aħjar prassi, eh, aktar eh, tqassim tal-informazzjoni, li sir mod iktar faċli bejn speċjalment min jipprattika l-mediċina u kif ukoll kooperazzjoni ma' lokal l-awtorit lokali fejn jafu eżattament fejn hemm l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa. Fuq livell Unjoni Ewropea partit interessati jridu jinidu forums biex ikunu jistgħu jagħtu lok għal taħt id li jsiru f'dan il-qasam hawnhekk aħna nistgħu ngħinu. Tielet ħaġa, id-direttiva tal-kura ta' saħħa transkonfinali tista' tgħin. Għalkemm din hija leġiżlazzjoni li qed tipprova toħloq suq wieħed għal-pazjenti aħna nistgħu indirizzaw dawn l-inugwaljanzi fil-ħdan is-servizzi tas saħħa anki fih dan li stati membri aħna nistgħu naraw illi il-post ġeografiku jista' jkollu impatt sinifikanti fuq it-tip ta' kura li jirċievi l-pazjent fil-Renju Unit dan qed isa lotterija skont fejn toqgħod fejn persuna skont ir-reġun jew belt fejn joqogħdu jista' biss ikollu aċċess għal ċertu tip ta' ta' għajnuna biss fiż-żona fejn skont dak li iż-żona fejn joqtu. U din jidun nindirizzaw, jidun nindirizzaw u koll inugwaljanzi madwar l-Unjoni Ewropea billi ndaħlu bl-approċ ta' politika ħafna iktar wisa billi biex nħarsu l-lini saħa publika u koll din il-komitat wara li huwa kapaċi jitratta dan per mesa leġizazzjoni per peżempju tikkatjar tal-ikel il-ħarsin tal-konsumatur is sikurta fi prodotti u reklamar u s-scoreboard ta' skur suq wieħed jista' u importanti biex jara eżattament fejn huma l-inugwaljanzi. Dak inti xaqsam ma' l-aspett ta' sport u l-fitness, dan nista' dawn huma qsma li jridu jitqisu għax jistgħu jgħinu biex jinaqsu il-problemi li għandna. Eh, fl-aħħar aħna nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet billi ninforzaw unsaħħu nsaħħu l-arfina prokota dawn il-direttiva ta' kwalifiki professjonali. Naħseb illi hemm żewġ aspetti hawnhekk. L-ewwel qed iridu naraw jekk is-sistema biex nagħmlu monitoraċ ta' kompetenza u eh, il-responsabilità ta' min qed l-mediċina qiegħda tista' taħdem ehm, mod transkonfinali. Kif ukoll qed ikun hemm skabita informazzjoni bejn l-awtoritajiet li tiġi mħeġġa u aħna rridu nistarġu id-differenzi li hemm bejn il-kwalifiki bejn l-istati membri u nijek dan għandu impatt fuq il-kompetenza ta' professori medika. Il-koll għad il-Komissjoni għed jisi tustax tuża sistema interna u speċjalment l-alert mechanism jekk tistax tiġi mdaħla għal professjoni tal-medicina. Komissjoni qed qis jekk l-in-service training jista' jaqdir ruoli kbar għal dak nixaqsam l-arfin tal-kwalifiki. Um, professjonali u dan iridu nistarġu aktar dwarhom u jiena kif nara jien biex ikollok kwalifiki professjonali hija din hija xi ħaġa li hija torbos ħafna l-opinjoni tal-komitat tagħna. Irti ta' tajnuna koll istati membri f-sistemi taħħom. Skont il-rapport li publikat fil bidu d sena 60 biljun fi fis-sena specialment hemm problemi ta' iktar spejjeż kunx nixqsam qotji tal-għajnuna mill istat Aħna wkoll żomm u majnejna illi li naġixxu biex innaqsu l-ingwaljanzi fis-saħħa ma jfissirx jrid ikollok aġenda separata tas-saħħa imma azzjoni madwar soċjetà kollha kemm fi ikollok ekonomija kollha u dan huwa approċċ li l parlament ħajsegwi u jpoġġa kollu kemm hu. Iżda nrid ngħid illi swieq illi huma miftuħa u kompetitivi jista' jwaslu għal investiment u riċerka u innovazzjoni fis-qasam tas-saħħa u forsi noħorġu modelli aħjar għal kura fis-saħħa u ngħidu stati membri biex jiprofa jsibu soluzzjonijiet ġodda grazzi għalhekk nistgħu jekk tixtiequ eh, jesan durre ċadu rapporters biex jikkommentaw. Lakin ich dan dann das Wort Frau Bastus, bitte, für die EVP. Grazzi, Signora Bastax mill Pipi. Grazzi tassew. Grazzi li Sinjora McClarkin tal-mod assertiv kif tkellmet, grazzi tassew għale. Il-komunikat tal-Kommissjoni jitkellem dwar għan realistiku ħafna fejn il-ningwaljanzi fil-kura ta' saħħa madwar l-Unjoni Ewropea u maċċari Fejn. Dan jifoka mod partikolari fuq il- nugwaljanzi serji li jeżistu u li jorbtu ma' ħafna fatturi soċ-ekonomiċi madwar l-Unjoni Ewropea. U din tisħaq e, l-inigwaljanzi billi juża tlet eżempji. Mortalità tal-trabi taħt sena, għalix l-Unjoni Ewropea għandhom ukoll żoni fejn il-mewt fost it-trabi hija ħames darbit aktar għolja minn postijiet oħra. Um, u kolem xie 40 differenza sana differenza għal dak li għandu xaqsam e, stennija ta' ta' e, kem jiexu l-irġil minn posta l-liħor. Għalek dan jurina li l-Unjoni Ewropea trittati tagħti e, toġiba ċara għal dawn l-affarijiet. Rapport issa qed inħareċ. inħareġ. Kif tafu il-Kummissjoni ser tindirizza dan il-punt illi ser jitratta il-rapporter Edith Strel. Il-rapporter saħa saħet fuq ħafna punti li huma ta' tħassib għalija f'termini tajna gwaljanzi fil-settur tas-saħħa l-punt huwa li aħna konna qegħdin nagħmlu monitoraġġ mill-qrib tax-xogħol tal-awtoritajiet nazzjonali kemm reġjonali kif ukoll dawk lokali fin-natura tagħhom fil-qasam tal-kura tas-saħħa u x-xogħol essenzjali, kruċjali, għalhekk għandna bżonn li jkollna eh, iktar attenzjoni li tingħata li ċittadini u rridu naraw illi ċittadini qegħdin jippromovu dritt tagħhom għal kura tas-saħħa. Aħna rridu nifukaw fuq il-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà u dawk li bla xogħol, il-foqra, dawk b'disabilità, tfal, trabi mod partikolari. Għalhekk dan il-perdu li ħana għedin għaddejjin minnu fl-Europa huwa wieħed ta' nuqqas tampijek u kriżi ekonomiko finanzjarja u stik soċjali. U għalek illi naqdu ktar tensjoni għal dawn l-inugwaljanzi fil-kura tas saħħa partijek aħna u koll għanna situazzjoni ta' paradossa nek fejn għandek għandek tħassib ewlieni għal dak inti xaqsam għat l-ispejjeż kif ukoll il-ħtieġa li ndaħlu l-awsterità fost istati membri biex nippruvaw li sekaw ftik iċ-ċunturin u naqsu infiq pubbliku u insolvu di problema tal-deficit li għanna fil-budget. Ovvjament, il-riżultat loġiku ta' kull tip ta' nfiq, ta' revizjoni ta' nfiq, ser ikun li l-ammonti illi jiġu allokati għal kura fesaħ fil-budget ser jitnaqsu. U din din ix-xejra, din tendenza li wieħed jipprova jaħdem dan il-mod biex jinaqsi spesa jkollu effetti fuq ir-riżorsi tagħna fl-istati membri. U għalhekk din rridu nżommu ħafna qudiem għajnejna meta kull qegħdin nitkellmu dwar dan ir-rapport u meta qegħdin insegwu ir-rapport illi s-Sinjura Xtrele eh, tkellmet dwaru u ħadmet fuq. Dak kollu li għandi xejn punt. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist. Grazie tassew, issa l kellem li miss u Sur Daniel għas-Soċjalisti. Grazzi tassew, Signora President. Jena nishtiq nirringrazzja l rapporter li għada kif uh, waslet inna l-messagġ li tassew irrit jiġi modi l-ċittadini Ewropej it-test tal-Kummissjoni tassew jisħaq fuq l-inigwaljanzi f'dak li għandu xesam mas-saħħa ġew identifikati b'mod ċar u naħseb li il-gruppi vulnerabli u kol ġew identifikati, pero naħseb li dawn l nugwaljanzi fis-saħħa mhumiex inevitabbli. Ovvjament irridu nżommu f'moħħna li situazzjoni ekonomika li għaddejja minna l-Unjoni Ewropea hija verament serja u tassew din jista' jkollha konsegwenzi fuq il-politiki tagħna kollha u anki f'dak li għandu xesa massu intern ma nistgħux eh, nħalluha eh, speċjalment meta tinqisu li għandna l-kriżi finanzjarja ma nistgħux mandux ikun pretest talina biex aħna nibdlu il-politika ta' saħħa tagħna. Il-politika ta' saħħa tagħna tista' tiswa l-flus, però fl-istess waqt hija bla prezz. Hija importanti tassew, allura importanti li ngħidu li politika ġdida, aħna fil-fatt nafu li hemm eh, ungwaljanzi differenti, jiddependi ħafna fuq differenti jekk hux f'żona rurali jew urbani u f'żoni urbani fil-fatt aħna rridu nħarsu lejn il- loqsma sensittivi fejn aħna għanna n-nis li mandom ġdar, l-immigranti, li qed jgħixu situazzjoni verament ekonomiċ diffiċli, ekonomiċi u finanzjari, u ovvjament jimbat meta jkun hemm kwistjonijiet ta' flus jkunem hemm ukoll problemi ta' faqar. Anka l-fatt li jkunu forsi għada u jispiċċaw Eh, iġibu kollom imġiba eh, ikollom ġiba riskjuża anke f'rigward ta' eh, xorb il-konsum ta' ħafna alkohol. U għalhekk aħna għandna wkoll problemi ta' popolazzjoni qed tixxih l-anzjani fis-soċjetà tagħna li huma aktar fraġli u allura il komissjoni qed tgħidilna li l-politika kollha li l-politika tal-CAP jew tal-ambjent politika li għandhom xi ma' drittijiet ta' impjieg u id-drittijiet li insibuhom fis-swieq tax-xogħol dawn il-kwistjonijiet kollha jistgħu jintrabtu mas-saħħa. Fl-istess waqt aħna rridu nsaxħu il-programmi ta' ta' riċerka u il-progress tal-programmi għandu jiġi użat sabiex aħna neliminaw dawn l-inugwaljanzi. Ideja waħda li għandi f'moħħi i li id-definizzjoni tas-saħħa tal- dak li nsibu fil-WHO tajt li s-saħħa hija kwistjoni ta' saħħa fiżika u mentali, ġifri mhux innuqqas ta' mart jew ta' disabilità, jew disordni, pero din hija xi ħaġa li allura rridu nsibu nniżlu fir-rapport tagħna se nixin nikkonkludi billi ngħid li dan ma jiddependix mill-kumitat tagħna huwa importanti li jkollna programmi ta' saħħa fl-iskejja. Però aħna bħala kumitat forsi jista' jkollna xi ħaġa xi nżidu ngħidu anki iktar wara nofsinhar li ntejbu il-kwalifiki professjonali tal-professjonisti kollha li jridu jiċċaqalqu minn post tal-ieħor. Aħna rridu niġġieldu kontra l-fatt li hemm inqas tobba fiż-żoni rurali u hemm ċertu nċertezza legali li titfa' pis fuq il-qasam kollu għalhekk ridu nagħmlu aktar xogħol fuq dan ix-xogħol. Grazzi. Ringrazzja l-liberali issa il-kellim li jmiss il-Signor Pavanova. Il-Signora Paranova vera jaxedu rapporter tana, pero mish edha unek, għalek nix naqsam ma komnu ta' idejat. L-ewel net nix nifraħ il-Signora McClarkin għall-idejat li prezentatilna li xuma u approċ komprensif u din kwestjoni Meta nħarsu lejn il-sistema ta' saħħa ta' Ewropa f'stati membri differenti naraw sistemi differenti ħafna, sfondi differenti u anka sviluppi differenti, finanzi differenti, ġri budgets differenti. U f'ħafna oqsma hemm regoli wkoll differenti. Fl-istess waqt skont it-trattati tas-saħħa u anki l-organizzazzjoni tas saħħa hija kwistjoni nazzjonali u għalhekk minn perspettiva u istituzzjoni ta' Ewropej ma tantx hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu f'din il-perspettiva, però fl-istess waqt aħna nistgħu nasbu dwar numru ta' azzjonijiet li nistgħu nużaw biex nittrattaw l ugwalenzi fis-saħħa l-ewwel net nistgħu nibdew nibnu strateġiji komuni biex niġġieldu kontra l-mart, it-tieni net nistgħu nagħmlu skambju tal-aħjar pressi fost l-istati membri u anki nistaw inħedġu li fuq livell Ewropew, ġvrim mill-Parlament u l-Kummissjoni, l-istati membri biex jissegu dawn l-aħjar prassi. Meta għanna nitkellmu dwar protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tal-konsumaturi kontra prassi ħżina, miex l-istess ħaġa fl-istess fl-istati membri kollha ġifri hawnhekk. Aħna qed naraw inugwaljanzi wkoll. U għalhekk huwa id-dover tagħna li nibnu livelli Ewropew għal protezzjoni tal-konsumaturi kontra każijiet ta' prassi ħżina fl-isptarijiet jew fl-istituzzjoni toħra tas-saħħa. Informazzjoni li l pazjenti wkoll tista' tkun għodda biex nitrattaw inugwaljanzi tas-saħħa U fl-axħar għanna u kol direttiva tal-saħħa trasconfinali li tippermetti ċittadini Ewropew biex ifittxu li jiġu kurati li uffiċu trattament għal meta jkunu morda f'stat membru ieħor. U għalhekk din tista' tkun strument biex wieħed inaqas l-ingwaljanzi fil-qasam tas-saħħa. Nittama li għada jkollna vot pożittiv fil-Kumitat tal-Envi u jkollna eh, riżultat pożittiv anke fil-Kunsill. Nirringrazzjakom. Grazzi tassew, sur Buzzoj, għal fissam il-partit tal-ħodur nista' nitkellem jiena stess, nista' nitkellem fil-qosor ħafna, grazzi tassew l-rapporter, għal suġġerimenti, eh, nirringrazzjom ukoll nirringrazzjaw ukoll ix-xedu rapporter għal kommenti tagħhom, jien kienet diskussjoni pjuttost tajba fuq dan is-suġġett. it tijaj, tiegħi u dwar il-fat li rridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq l-elementi li jaqgħu f'dan ir-rapport għaliex il-saħħa transkonfinali diġà ġiet regolata f'qasam ieħor u għalhekk ma rridx noqogħdu nirrepetu l-isforzi tagħna għandna nixtu l-attenzjoni tagħna fuq il-punti li jistgħu jiġu regolati minn dan it-tip ta' rapport. Jiena naħseb li l-oqsma importanti li għanna nixtu l-attenzjoni tana fuqom u ma' il-prevenzjoni. Dan għandu jinsaħaq fil-rapport, pero dan huwa kumment xkejkem bħala rapporter. Jien nista' nixtieq niġi lura bħala president u nat il kelma lis sur nat eh, il kelma l gwe il-grupp tal-Gwe u nat il kelma sur Dion. Pero sur Dion mhux jataw sur Dion laqqas. Mela nagħti il kelma lis sinjura Xalda Grazzi tassew, Signora President, u grazzi li rapporter għal punti tant interessanti jina u kol naqbel li għanna namlu aktar xor dan il-qasam u għamennu li għanna naħdmu li niġbru informazzjoni rigward xinuma il- problemi oriġinali ta' inugwaljanza fis saħħa ġifri għanna namlu aktar xogħol dan il-qasam. Però hemm kwistjoni fundamentali li ma semmitx u jiena naħseb li hija punt huwa punt vitali meta nitkellem fuq l-ingwaranza f'qasam tas-saħħa u din hija differenza fil-livelli ta' edukazzjoni. Aktar ma wieħed ikun edukat, wieħed jista' jkollu aktar ċansijiet biex jgħix ħajja twila. Għalhekk jekk aħna rridu nieħdu azzjoni u nippruvaw innaqsu l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa f'dak il-każ aħna rridu jkollna approċċ fil-medda twila ta' żmien u dan ifisser li rridu nassikuraw li aktar ċittadini Ewropew jingħataw edukazzjoni tajba. Għaliex din tipprevjeni l-faqar u l-faqar għal darbohra hija pattur prinċipali li tikkawza problemi. Allura aħna rridu kolna skambju ta' esperjenzi, niġbru informazzjoni u nippermettu li kulħadd ikollu skambju ta' esperjenzi u prassi. Ma rridu nkunu konxi fuq il-komponenti fuq il-medda twila ta' żmien, ġifri niprovdu edukazzjoni aħjar għaċ-ċittadini sabiex aħna nkunu nistgħu nitrattaw mill Alba dawn li nugwarenti fil-qasam tas saħar Issa, il-Sinjura Steiler, grazzi tassew, Signora President, grazzi li rapporter u li shadow rapporter, jina naħseb li dak li għadda kif għalet Signora Xaldemos fil-fat laqt musmar fuq rasu għalix kena nuqqas ta' diskussjoni fuq xet jikkawza nugwalanzi fis-saħħa inugwaljanzi fis saħajja wara kollox inugwaljanzi u allura tajb li nitrattaw din kwistjoni u dak li qalet Kristel dwar il-faqar hija kwistjoni importanti u din hija sena kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. U tajb li nibdew minn dan il-punt għalhekk jiena naħseb li dan huwa suġġett f'waqtu li niddiskutuh U meta il-Shadow Rapporters tal-IPV tkellmu dwar it-tnaqqis li ser isir mhux biss fl-istat membru tiegħi fir-Renju Unit imma anki fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi, il bizaj li l nugwaljanza u s-saħħa mhux ser titnaqas imma tiżdied l nugwaljanza għaliex imħabba tnaqqis finanzjarju li sar. Btanħarsu lejn il-livell tal-Unjoni Ewropea rridu naraw ukoll il-valur li diskussjoni jistgħu eh, iġibu magħhom. Per eżempju, fl-Iskozja aħna introduċejna proibizzjoni komprensiva li wieħed jista' jpejja f'postijiet pubbliċi u der li kien hemm 18 fil-mija fit-tnaqqis ta' pazjenti tfal eh, fl ammissjoni tagħhom ġewwa li jiddaħlu ġifri l-isptar. U din nistgħu ngħidu li din il-miżura għenet. Għenet mhux biss il-saħħa ta' tfal ma' s-saħħa ta' tan-nis ta' saħħa pubblika. Rigward informazzjoni lil pazjent jiena verament imħazba, speċjalment meta nisma il-kwizzjoni ta' informazzjoni tal-pazjent, speċjalment meta din ma tiġix eh, diskussa fid-dettall. Aħna hawnhekk nistgħu nitkellmu wkoll bħal prodotti tal-farmaceutika. Meta nitkellmu dwar informazzjoni lill-pazjent qed nitkellmu dwar individwali, ġifieri tkun ċara, mhux qed nitkellmu dwar reklamar ta' prodotti farmaceutiċi, ecc. eccetera. Hemm ukoll involviment tal-imsieħba. Nasab din ukoll huwa element importanti għaliex hemm ħafna gruppi interessati fil-Parlament li qed jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, anke pereżempju kondizzjoni ta' Mart. Ma nafx kif nistgħu forsi konna diskussjoni aħjar fil-Parlament. Forsi rridu nsibu nara soluzzjoni kif nsolvu din il-problema wkoll Boċċat semma l-kelma prevenzjoni, naħseb inti stess, Sinjura Chair semmejt il-kelma prevenzjoni. Il-prevenzjoni hija tant importanti li nindirizzaw, tindir biex tindirizzaw l-inugwaljanza fis-saħħa u bagħad ir-riċerka. Di ħaġa li kont qed inħares, pereżempju kien hemm problemi ta' mart fil-pulmun, il-bronkite aħna kikun kon inkunu nistaw naraw eżattament minn kmini, minn fejġej il-mart, jew xinu mal-kawzi ta' dak il-mart, bekk inkunu nistaw nilqaw għal-mart minn kmini. ħafna drabi il- um, persuni jispiċċaw, ċittadini jispiċċaw l-isptar għaliex ma jkunux laqgħu għal-mart li jkollhom minn kmieni. Jew ma jkunux għarfu x'inhuma il- dak li qed ġellhom ħossom Vielen Dank, Frau Steiler. Äh, ich gebe jetzt für die Kommission Herrn Preis das Wort. Ich sehe nämlich nie... Fissam, il-Komissjoni Surprise, majder hat tiktar li jitkellem la mela Surprise. Grazie tassew, Signora President, u grazzi lill kumitat ta' IMCO u l-Parlament Ewropew tal-li ħadu interess f'dan din il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni napprezza ferm il-kommenti li saru minna ta' rapporter u anke mill-kontributi l-oħra. Jiena ninsab hawnhekk flimkien mal-kollega tiegħi, aħna ġejjin mid digi tal impjek u dan jirrifletti l-fatt li din l-inizjattiva tresqet mod konġut minn l-Kummissjoni tas-Saħħa u politika soċjali fl-aħħar xar, xur, u kif qalu l-kelima aħna qed qed nirriflettu li jkollna approċċ integrat kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'livelli oħrajn sabiex bekk aħna nkun nistgħu nittrattaw din il-kwistjoni interessanti. Kif qalu tassew il-kellima un ugwaljenzi jeżistu un ugwaljenzi bejn l-istati membri, hemm ukoll 14 sena ta' tul ta' ħajja bejn stati membri, anki f'dak li għandu xesamma livelli ta' edukazzjoni dvarja minn pajisa għal liħor bejn 3 snin. U għal gruppi vulnerabli il- Abżiet, per eżempju, abżiet fil-gruppi tar Roma huma aktar kbar. Il-Kommissjoni għalet ukoll li il-kawżiet prinċipali ta' dawn l-inugwaljanzi wieħed ma jistax jevitom. Il-prinċipju u l-grupp l-aktar importanti huwa il-fattur soċjoekonomiku, l-politika li iżid koeżjoni territorjali u aktar koeżjoni soċjali fl-ekonomija biex wieħed inaqqas il-faqar biex wieħed jiġġielet l-esklużjoni dawn huma prinċipji fundamentali biex wieħed jitratta din il-problema. Għanna wkoll kwistjoni mal-imġiba li jissaħħa. Eh, li dawn ukoll eh, jitwasslu biċ-ċirkustanzi ekonomiċi, pereżempju id-dipendenza fuq sigaretti fuq l-alkohol jew nuqqas ta' ikel bnin. Hemm rwol ukoll għas sistema soċjali jew għal-ħarsin ta' sigurtà soċjali. Però ma ġietx misħuqa bħala lam prinċipali għaliex probabbilment mhuwiex l-aktar spjegazzjoni tajba, però għandu rwol importanti x'jaqdi Da ma jfissirx li issu intern u l-protezzjoni tal-konsumaturi mumiex importanti brabta biex, eh, biex nindirizzaw li inugwalanzi fis-saħħa dawn il-ponti tniżlu u semmew minnaħa ta' membri illum fil-kamra kif dak li għandu xieqsam mal protezzjoni kif ukoll fil-sigurta soċjali. Anki l-inċidenti hija waħda l-inċidenti ta' traffiku u anke għal l-użu ta' prodotti eh, jollu l mwiet fost iż-żaza daw ma tajb li nsemmuhom ukoll. U il-protezzjoni ta' gruppi vulnerabli ukoll hija xi ħaġa li tittieħed in konsiderazzjoni. Madana kollu il-ħidma tajba tas-suq intern hija ċavetta li hija essenzjali biex titratta l-inugwaljanzi li nsibu fil-ħidma tal-ekonomija fost l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Il-punti li għandhom xieqs mal-sistema tal-ħarsin tas-saħħa fatem numru ta' punti importanti li jiena nixtieq nindirizzhom per ma nistax nindirizzhom kollha dak għandu x'jaqsam mal-prezzijiet tal-farmaceutika, l-informazzjoni lill-pazjenti, reġistrazzjoni tal-mediċina, kwalifika tal-professjonisti u l-mobilità tagħhom u itħassib li hemm biex wieħed jassikura l-istati membri kollha ikunu jistgħu jagħmlu reklutaċ u anki jżommu livell qoli ta' professjonisti però ħafna differenzi fir-riżorsi disponibbli. Aħna lesti li naħdmu ma'kom u anke ma l-istati membri li għandhom responsabiltajiet għall-amministrazzjoni u anke għal-riżultati li tixtieq tikseb fis-settur tas-saħħa. Però anki nieħdmu mar-reġjuni għax nofs stati membri għandhom rwol prinċipali biex jiksbu riżultati hawnhekk. Issa nixtieq nagħti il-kelma l-kollega tiegħi biex ikun jista' jitkellem dwar il-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali fuq il-promozzjoni għall-aċċess li sistemi ta' sigurta u anki biex naqsu l-nugwalenzi fis-qasam tas saħħa hemmhekk ukoll. ta' s eh, sur Signora President tal-li permettejt li nitkellem. Nixtieq inżid ngħid xi ħaġa dwar dak li għad kif għal kollega tiegħi surprise. Huwa minnu li l-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali huwa impenjat ħafna f'dan is-suġġett speċjalment fil-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali ħna konna tinħarsu lejn possibiltajiet kollha biex nikkoperaw mal-istituzzjonijiet Ewropej u anki l-Istati membri. Dan għaliex essenzjalment l-Istati membri huma responsabbli għall-implementazzjoni ta' dawn miżuri. Fit-18 ta' Mejju ħareġ rapport minnaħa tal-Kummissjoni kienet komunikazzjoni. U f'dan din il-komunikazzjoni Tqajjem punt li ġi indirizzat ukoll minn numru ta' kellima dal-għodu ġifri persuni l gruppi vulnerabli fis soċjetà li ibatu minn ugwaljanzi u anki fis sistema tas-sarħensin tas-saħħa. l ugwaljanzi jeżistu bejn l-istati membri, però anki bejn l-istati membri infushom u dawn l ugwaljanzi ridu jiġu indirizzati għandna problema aktar speċifika li u kol ġiet osservata minn riċerka akademika reviżjoni akademika li ġiet imsemmi aktar kmini ġifiri il-porzjonijiet vulnerabli tas soċjetà. Dawn il-gruppi iridu jkunu konċentrati, iridu nikkonċentraw anzi fuqhom u nassikuraw li jkun hemm aċċess adegwat għal saħħa għal ħarsin tas saħħa. Mill-2006 kellna Dan kien importanti, kien punt importanti, provajna ntejbu l aċċess u anki l kwalità tal-ħarsin tas saħħa u anki s sostenibilità finanzjarja tal- ta' ċentri ta tas saħħa bil-OMC l-Open Method of Coordination, għalhekk il-Kummissjoni ħadet l-impenn li ittejjeb is-sistema tas-saħħa u il-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali ser ħajħu impenn sħiħ meta dan ix-xogħol jintem biex nimplementaw il-miżuri li nkunu deċidejna fuqhom sabiex ntejbu l-aċċess għas-sistemi tas-saħħa. Għalhekk it-18 ta' Mejju hija data ta' meta ser tiddieħed id-deċiżjoni. Punt ieħor kien l-iskambju ta' informazzjoni u prassi jidher ċar li fost il- l-attivitajiet kollha ta' aġġornament anke fil-komunikazzjoni, l-iskambju ta' prassi u l-iskambju ta' esperjenzi jew il-ġabra ta' esperjenzi, speċjalment informazzjoni wkoll dwar l-aspetti ekonomiċi u soċjali kienu ta' priorità għalina. Aħna konna din nippruvaw niddefinixxu u anki nidentifikaw indikaturi biex dawn imbagħad jiġu approvati mill-awtoritajiet kompetenti u jiġu użati flimkien mal-Eurostat biex jippruvaw jiddefinixxu l-aħjar politika. Iġbir aħna konna din naħdmu fuq il-ġabra ta' informazzjoni u l-metodoloġiji tal-ġabra ta' informazzjoni biex nidentifikaw l-indikaturi. Dak li għal surprise surprise kol, u li aħna provajna nixtu l-attenzjoni tagħna fuq approċċ strateġiku lejn il-kontributi tas saħħa l-ħolqien ta' politika, ġifir il-politika għandha jkollha l-aċċess għal sistemi tas saħħa minħa tal-konsumaturi, minħa tal-pazjenti għalek kliniċi differenti fost l-Europa rridu jkunu hemm rridu naħdmu fuq approċ fuq il-medda twila ta' żmien, approċ fuq il-medda tal-ħajja sabiex nassikuraw l-individwi kollom is-saħħa jew is-sistemi tas-saħħa neċessarji. Tajb wis mela sanat il-kelma lura li rapporter Sr. McClarkin jekk joġbok. Semmi iskeda għal dan ir-rapport jekk joġbok għatija. Iva, grazzi tassew, nirringrazzja li shadow rapporters u l-membri kollha kif ukoll il-Komissjoni għal kemtejn tiegħek. Jiena nix nirringrazzjakom għaliex eh, din hija kwistjoni komprensiva per nixtaqt ngħid ħafna iktar u xtaqt ngħidilkom ħafna iktar dal-għodu xridkom tħarsu li din il-kwistjoni x'ija prinċipali u ta' priorità orja għal-ċittadini. Iktar ma nħarsu leja aktar rridu nitkellmu fuq, aktar rridu ngħidu fuq, għalhekk jiena provajt nkun stretta ħafna miegħi nnifsi biex inkun naf eżattament x'inhuma l-aspetti tas-suq intern. Jiena tkellimt ħafna fuq il-kawżi pero kont limitata u kol f'dan il-qasam għax provajt nifoka eżattament xista jemmissu intern biex jgħadilanijiet ta' dak li kontet niprovanejt. Jien ringrazzjakom ukoll għal punti li għajjimtu nittama li dak li jiena qed ukoll eh, jiġu inklużi fil komitat ta' l-envi. Pero bla dubju rridu nkunu ċari dwar il-fatturi ekonomiċi soċjali u anke l-indikaturi ekonomiċi. Għaliex tisħaq fuq l-inugwaljanzi fis-sestur sas-saħħa u anki l-programmi ta' riċerka. Dawn nisema u kol, dawn ma kolla essenzjali, rridu naħdmu mill-ġdid fil-suq sabiex nasikuraw li l-investiment u l-riċerka qed issir għaliex huma qed jinvestu ħafna f'dan il-qasam. U rridu nasikuraw li l-Ewropa qiegħda minn qudiem ta' qudiem fil-żvilupp u riċerka f'dak li għandu xi qasam għall qasam tal-farmaceutika. Però aħna fiduċjużi irridu naraw eżattament x'għandna hawnhekk x'għandna fiħdan fl-Unjoni Ewropea. Irridu jkollna taħlita ta' idejat għall affarijiet li jaħdmu. Nasab aħna l-koll sħaqna fuq dawn l-elementi dal-ħodu, rridu jkollna nenfazizzaw minn ġdid dak li għamil il-Komitat tal-Protezzjoni ta' Konsumaturi ta' Protezzjoni Soċjali. Nisaw meċu kol punti taħom il-qoddim l-skeda, kifat minix ċerta eżattament meta rġevejtu traduzzjoni tar-rapport, però il- l-aħħar data biex wieħed jressaq l-amendi hija l-7 ta' Diċembru. Forsi eh, naħseb kienu l-10 ta' Novembru jiena ser nressaq ir-rapport sa' 7 ta' Diċembru tresq l-amendi. Mela, l-abbozza rapport ħajkun fi 13 ta' Novembru u l-iskadenza kienet ħatkun s-7 ta' Deċembru u l-konsiderazzjoni l-vot mbagħad nar l-10 ta' Jannar. Dan kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Issa l-punt li mis fuq l-agenda. Il-monitoraċ ta', settur tal-kommerċ bl-imnut l-Onorevoli Korazza Bilt. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, bħalma tiftakru l-laqa li għaddit nar il-29 ta' settembru il-Kummissjoni prezentat il-rapport kompensiv u tajjeb u l-analizi fuq il kummerċ bl-imnut u għalunna xenu ma l-problemi li identifikaw fid-diskussjonijiet ma l-partijiet interessati indirizzajna affarijiet oħra fil-dibattitu tagħna l-prezzijiet, differenza fil-prezzijiet, l-aċċess għassu il-konsumaturi u s-sostenibilità u l-impatt ambientali mill-punt di vista ta' suq intern. U qbilna li rridu nimmiraw l-ambitu nifukaw fuq l-affarijiet prioritari. U smajna nem se jkun hemm komunikazzjoni mill-Kummissjoni u għalhekk xtaqt nikseb l-appoġġ tagħkom biex naqsu l-ambitu u nifukaw fuq affarijiet eh, importanti. U ndirizzajna l-problemi li tqajmu mill-partijiet interessati, smajna x'inhuma u nittamaw li namlu ambazzjonijiet konkreti, b'iżempji konkreti u naraw każijiet konkreti biex bekk ikonna ħidma ħjar fil-kummerġ bl-mnut. Dan huwa xaġa importanti li kopri il kuberġ bl-imnut biex nkun nistgħu nikkontribwixxu għat kabbir u tkattir tal-impjiegi fl-Ewropa. U għalhekk irridu impenn siwi għal dan ir-rapport. Kenna laqgħa ta' Shadows il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu u nixtieq nirringrazzja l kulħadd talli diġa' diġà taw kontribut siwi ħafna. Bdejt il-konsultazzjoni tiegħi minn maħut mill-atturi u l li esprimaw ix-xewqa biex ikun hemm aktar konsultazzjoni u għalhekk din hija waħda raġunijiet biex li għajna tlabt għal aktar ħin biex infassal ir-rapport. Issa l-oqsma prioritarji tal-ambitu. Nitlobkom tgħinuni dwar dan. Laħareċ ħareġ issa mill-konsultazzjoni huwa li l-aċċessibilità aħjar għal ħwienet u l-prodotti għal konsumaturi. Din hija meħtieġa. dritt li wieħed jistabilixxi l-aċċess għas-suq Jidher li nidu niddiskutu dan iżda hemm ħafna restrizzjonijiet fuq il-livell nazzjonali mill-istati membri għal ċaqli ħieles tal-prodotti fl-Europa. Per eżempju, l-ġobon mill-Olanda għal Franza jrid ikollu pakettjar differenti. Irrid ikun hemm eh, tikettjar speċifiku li ma jintużax fit-tortura, per eżempju. U għalhekk nixtieq li tejnuni biex konna l-eżempju kollha fil-post. Mhux se nivvintaw kollox mill-ġdid, iżda rridu nsibu l-aqwa prassi u din diġà hija xi ħaġa tajba u twassal l-pressjoni biex ikun hemm implementazzjoni fil-leġiżlazzjoni tas-suq intern li diġà teżisti. Qed nisqu biex ikun hemm responsabilità min-naħa tal-industrija biex ipoġġu pressjoni fuq l-istati membri u flok joqogħdu jilmentaw biss magħna b'mod kostanti. Kwistjoni oħra li ħarġet hija il-prassi ta' restrizzjoni li limitaw l-għażla u jżommu l-prezzijiet olin li ħafna mill-kumpaniji l-kbar qed japplikaw dawn l-affarijiet lill-settur tal-imnut u kien hemm tħassib propju fuq dan. Imbagħad il-kwistjoni kollha tal-effiċjenza tal-rimi tal-iskart, l-frankar tal-enerġija, l-impatt tal-pakketjar fuq l-ambjent u naħseb li jkun utli li naraw ikun hemm pereżempju eżempju tal-rikonoxximent reċiproku għall standards hemm kampaniji li diġà għandhom kapaċità tajba ta' riċerka u l-iżvilupp li tkun ta' benefiċċju għal kulħadd jekk niġbru għal kol flimkien. Ħanifukaw fuq dak li nistgħu nagħmlu biex namlu differenza fuq il-level tal-Unjoni Ewropea, mhux għandu nitlu affarijiet fuq li għaw taħt kompetenza lokali u biex komplementaw ma' leġizlazzjoni eżistenti, mhux għandu nitlu fi kwistjonijiet tal-konsumaturi fej diġanna għandna leġizlazzjoni li tħares il-konsumaturi u li għaddejja bħalissa. Naħseb ix-xogħol tagħna li mhux nipproponu leġizlazzjoni biss, iżda nipproponu li ma nagħmlux regolamentazzjoni jew leġizlazzjoni. U għalhekk nixtieq nsemmi l-kwistjoni l-aktar delikata, l-aktar sensittiva li qed toħroġ li jkun hemm il-prassi inġusta kummerċali fejn kumpaniji żgħar laqas biss jazzardaw jiġu hawn u jgħidulna x'inhuma l-problemi tagħhom għax jibżgħu li jitilfu il-negozju tagħhom. U għalhekk huwa xogħol tagħna li nimirħu naraw x'inhu l-problemi u noqogħdu attenti. Irridu li fid-dibattitu pubbliku ndaħlu kwistjonijiet li mhux qed joħorġu ħabba l-biża. U għalhekk nitlobkom tajnuni fuq dan. Jiena l-opinjoni tiegħi hija li hemm bżonn dialogu, għandna bżonn sħubija ma l-industrija rridu nelbu dik l-idea li nqogħdu nipuntaw subajna u nimirħu lil in mill-konfrontazzjoni ideoloġika u naraw kif insibu soluzzjoni kostruttiva. Appellajna l-industrija biex jirfaw il-responsabilta fuq spallejhom għall autoregolamentazzjoni, regolamentazzjoni volontarja u fl-aħħar mill-aħħar naħseb li il-riżultat ta' rapport mill-punt di vista tiegħi li qed nitkellmu dwaru huwa li nivverifikaw u naraw kif u kemm l-industrija lesta li taħdem magħna b'mod kostruttiv biex taqsam ir-responsabilità magħna u li jihdu azzjoni volontarja u fuq dik il-bażi mbagħad niddeċidu kemm għandna bżonn regoli obbligatorji jew nafdaw li l-affarijiet jistgħu jiġu deċiżi bil-dialogu. L-iskeda issa. Staqt lis segretarjat biex nieħdu aktar ħin għaliex naħseb li hija parti mir-riżultat li ninvolvu lil kulħadd min jixtieq jiġi involut u li jkun proċess ta' sem mal-organizzazzjoni tal-konsumaturi, mal-kumpaniji kbar, il-kumpaniji żgħar, u ukoll shadows. L-ewwel avveniment huwa nhar 30 ta' Novembru fejn il-Kummissjoni qed tagħmel il-konsultazzjoni tagħha. Anzi, is-27 Ottubru tikkorreġu ruħal kelliema. Mill-konsultazzjoni tal-Kummissjoni mill-partijiet interessati u naħseb li kulħadd nistgħu nilqgħu fostna. Mbagħad jkun hemm il-workshop tal-imko fej jkun hemm l-esperti, il partit interessati, eccetera, nilqgħu l-idejat kollha. Lesti nagħmlu xi ħaġa wkoll fl-Iżvezja li huwa dibattitu Ewropa għalhekk nilqgħu il kulħadd. Bilt ma' segretarjat li nippreżenta r-rapport fil-bidu ta' Marzu għaliex l-iskadenza l-emendi għall-aħħar ta' Marzu u nivutaw fl-aħħar ta' April. Dan kien ir-riżultat mill-konsultazzjoni ma' shadows, iżda nitlobkom itun sibijiet ta'kom kien fuq is-sustanza kif ukoll fuq skeda u fuq il-proċess kollu. Grazzi. Issa fir rigward l-iskeda xtaqt ngħid li l-Onorevoli Ober għalli li dan il-kalendarju huwa ġeneru Swiss u għalax kwis għalax ħajkonna problemi per eżempju mal pakketta ta' suq intern u għalhekk irridu naraw jekk dan din l-iskeda s-setuħol inna problema. Jiena xedu għalhekk nifhem li jrid ikun hemm konsultazzjoni iżda bħala president jiena għandi żewġ responsabiltajiet illum u nixtieq ngħid li rridu naraw xinu huma l-problemi bl-impenji tagħna u rridu għom. Gepard imbagħad Panseri. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Corazza Bilt għal din il-prezentazzjoni. L-Onorevoli Panzeri staqsini li nirrappreżentaħ għal li kien tlaqa tajba l-ġemali għaddit ma' Shadows u għalek fismu nirrixtiq nirringrazzja l-Onorevoli Corazza Bilt. Fir rigward l-iskeda, xtaqt ntenni dak li daġent għal ġifiri il komment ta' Malcolm Harbour u naqbel li il-koordinaturi tal-imko deċidejna li fir rigward il-pakket ta' suq intern aħna rridu nmaslu għal tlet rapporti li kunnu paralleli. U għalek jimxu id fejt iżda għanna bżon dawn nimlow dawn il-nuqqasijiet li kienem qabel biex bekk nkunu nistaw intemmu xogħolna. Naħseb li fadlina niddiskutu fuq il-kalendarju naraw x'nistgħu nagħmlu f'dan ir-rigward. Biex bekk ikun hemm diskussjoni ta' malajr. F'dak li għandu x'jaqsam mis-sustanza mbagħad nixtieq nisħaq fuq dawn iż-żewġ punti. Inti għad x'inhuma l-problemi li minħabba fihom l-SMEs ħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet u fuq kollox irnoqdu attenti li l-kumpaniji żgħar jistgħu tassew ikollhom possibilità li jgħixu fid-dinja tal-lum u ma jfallux, għalhekk din hija sfida kbira. Mhux biss għaliex aħna naħsbu li dawn huma aspetti importanti iżda fuq kollox għaliex dan huwa importanti għall konsumaturi Ewropej. U għalhekk irridu niżguraw li dawn is-servizzi jikunu jistaw jinataw l-ċittadini u mux il-kampaniji il-gbar net ikollom lok ta' manuvra u iżommu għal biss bis il-kapacita ta' xiri u għalek dan huwa suġġett importanti u għalek hemm il-kwistjoni wkoll tal-urbanizmu u anki regoli marbuta ma' dan biex bekk jiżguraw li ma jkunx hemm kompetitività zlejali bejn il-kumpaniji żgħar u kumpaniji kbar iżda jkun hemm ukoll possibilità għal kumpaniji żgħar. Imbagħad fuq punti speċifiċi wieħed l-aċċess għas-suq. L-affarijiet bħalissa huma eh, kif nafuhom għalhekk irridu nimxu f'din id-direzzjoni diġà minn ma' direttiva ta' servizzi u għalhekk hemm bżonn ta' monitoraġġ ta' screening fuq dak li huwa raġonevoli li nagħmlu hemm regoli differenti li jagħmlu sens u dan għandu x'jaqsam mal-kwalità għalhekk. Mhux mal-kwalità tal-kummerċ biss iżda hija kwistjoni ta' protezzjoniżmu. Dan huwa qafas minn barra għalhekk aħna rridu s-soq intern li jkun b'saħħtu. Importanti li tkellem dwar dan is-suġġett għaliex għalina tal-SND Is-suq ta' il-ftuħ tas-suq ma jfissirx li ma jkunx hemm regolamentazzjoni iżda li jkun hemm regolamentazzjoni raġonevoli. Dan qed ngħidu ċaru tont. U ma rridux inħaltu dawn iż-żewġ kunċetti. Ma rridux nħawduhom flimkien u għalhekk għal dan il-an jiena xtaqt nisħaq li il-kummerċ bl imnutu huwa importanti ħafna, speċjalment għall-anzjani, hemm min għandu problema bil-mobilità u għalhekk anki jekk ikun hemm xiri fuq l-internet din mhix soluzzjoni għal kulħadd. Għall-anzjani speċjalment in-nisa anzjani li jgħixu d-dar waħedhom dan huwa fattur importanti ħafna għal kwalità tal-għajxin tagħhom. Forsi jkollhom aċċess persuni li jistgħu jixtru fisimhom, jixru prodotti fisimhom. U għalhekk dan huwa fattur li rridu nqisu u niddiskutu hawnhekk. Mod konkret irid naraw kif nagħmlu regolamentazzjoni fuq dawn l-aspetti kollha għal dawn il-kumpaniji li jagħmlu dawn is-servizzi. L-onorevoli Panzeri li jenet nirrapprezenta għalli biex ngħidilkom biex naraw kif ħanamlu regolamentazzjoni fuq l-aspett fiskali. Din hija kwistjoni li rridu nivverifikaw flimkien biex bekk naraw jekk ikun hemm kompetitività tajba. Punt ieħor nixtieq inżid li ma semmix L-Onorevoli Panzeri, zdajna ħosli importanti u ta' priorità għalina xinija hija trasparenza. Qed nitolbu li jkun hemm trasparenza minn naħa tal-kumpaniji għaliex ta' sikwit ikun hemm talbiet ta' ħlas ta' brati twalli fl-aħħar mill-aħħar mbagħad ma jirrispettawx. U għalhekk ikun hemm offerti li ma jiġux irrispettati. Għalek biex nġbor dak li kontet najt hemm aspett importanti tal-prevenzjoni li rridu nqisu l-koll, anki fir rigward is-servizzi ta' interess ġenerali. Jiġifieri dawk is-servizzi li rridu niddiskutuha minħabba l-kontenut tagħhom. Nirringrazza xorta waħda lill-Onorevoli Karazza Bil tax-xogħol li għamlet. L-Onorevoli Gepard hemm il-televizjoni Daniza prezenti, ma nasibx li oġġezzjoni. Jekk Għan Ħankompli bil-Daniż. Tak for formand. Eh, jeg skal starte med lige at undskylde, at jeg kom lidt, eh, lidt sent der. L-ewwel nett, skużawni tal-li tart, tard u għalhekk tlift nofs il-diskors ta' Sinjura Bild u jekk ikolli repetizzjoniet fid-diskors tiegħi skużawni. L-ewwel nett, palma għettu fil-ewwel laqat mal-Kummissjoni u fejn għandna l-ewwel dokument minn naħa tal kommissjoni ma tanix x'inhuma l-prijoritajiet tal-Kummissjoni għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna lina li naqblu x'inhuma l-prijoritajiet li għandna ikonna fis-suġġetti li nitrattaw frabta ma' dan ir-rapport. Jiena nħoss li għandna nżommu ma' dawk l-oqsma li huma importanti mal-mandat tal-Kumitat imkom unżommu magħhom. Hawnhekk ma naħsibx li għandna nqogħdu nmorru lil in minn dan il-mandat. Naħseb li rapport għandu ħares il-prassi mhux raġonevoli bejn il-konsumaturi, il-bejħa u l-bejħa bl-imnut u nagħmlu analiżi qabel ma jkun hemm regoli li naqblu dwarhom. Jekk qed nitkellmu dwar il kundizzjonijiet kontratwali minn negozju għal ieħor dan jista' jwassal problemi fil-katina ta' distribuzzjoni. Dan huwa l-punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt li huwa xkil għal ħidma tajba tas suq intern, speċjalment fis-settur tal-imnut, hawn qed nitkellmu dwar xkil fuq il-forniment territorjali u għalhekk irridu nagħtu ħars aktar mill-qrib għal dan il-punti. Nemmen li rridu naraw x'inhuma differenzi fil-prezzijiet bejn stat membru ieħor għaliex dan jista' jwassal għal fatturi fiskali bħal pereżempju it-taxxi jew il-VAT. Punt ieħor qed nħarsu lejn l-inċentivi għal kummerċ fuq l-internet. Nafu li din hija kwistjoni li ma nagħmlu waħedna rridu nagħtu ħarsa lejn l-anzjani u l-użu li jagħmlu tal-faċilitajiet tal-imnut iżda rridu nħarsu lejn t-nedija ġdid tas-suq intern, suq waħdini għaliex dak huwa lantana ħari u rridu naraw kif nagħmlu analiżi biex nipromovu l-kummerċ fuq l-internet. U punt ieħor li xtaqt nagħmel naħseb li għandna nħarsu lejn il-kompetizzjoni. Hemm żieda tal eh, tiketti privati U dan xifisser ifisser li qed ikun hemm xkiela l produtturi oħrajn hawn qed nitkellmu dwar kompetizzjoni żlejali għaliex il-kumpaniji kbar jistgħu jadattaw rwieħhom aktar b'mod aktar faċli u għalhekk dan iwassal restrizzjoni tal-kompetizzjoni u naħseb li rridu nagħmlu investigazzjoni ta' dan. Naħseb li rridu noqogħdu attenti għall-pjanar għaliex din ta' kompetenza tal-Liġi Nazzjonali Iżda kwistjonijiet li ma għandhomx xaqsmu mal-limko bħal pereżempju l-enerġija, l-ambjent u l-affarijiet fiskali m'għandniex nifukaw fuqhom hawnhekk. Irridu nagħmlu għażla tal-prijoritajiet u għalhekk kif qed ngħid dawn huma l-punti li staqt nagħmel u lest naħdem b'kooperazzjoni mar-rapporteru l-oħrajn. Grazie tassew. Mela, jien ħan il-bes il-kappell tal-MP, tal-ħodor fil tiegħi tal-Shadow Reporter. Jien ixtiq nirringazza il-kulħadd tal-kooperazzjoni tagħhom. Speċjalment eh, il-kooperazzjoni li kellna fil-ġo Strasburg li kienet kienu tli ferm. Jina xaq nistaqsi dwar il-kompetizzjoni inġusta. Għanna bżon regoli għal zona B2B? Jien ma nafx personalment Għalhekk irridu naraw eżattament xinu ma l-femmi differenti, ma qed nitkellmu dwar id-direttiva ta' eh, prassi inġusti, eh, ħanna rridu naraw jekk ta' min forsi daħal xi li is-settur B2B. Hemm ħafna raġunijiet il għaliex nagħmlu dan. Eh, Il-Kommissjoni ma xaqux jidaħlu qabel dan, iżda ma nasibx li dan id-dibattitu speċal kollox u wieħed mill-għanijiet għandu jkun illi naraw eżattament fejn huma il-problemi. il problemi li jinsabu f'ħafna postijiet għaliex il-żoni din jikbru u ovvjament l limnut ma jistax il-ħaq. Jekk nitkellmu dwar is-settur kompetittiv, issa jkun hemm problema li ċertu SMEs ikollu problema biex jikkompetu mal-kumpaniji kbar. U rridu naraw fejn ħan nifukaw għax jekk għandna dawn il-prassi inġusti illi jiġu trattati band oħra, ma narridu naraw jekk hux Eh, valla pena li nirtrataw hawnhekk. Issa, ħanerġa' niktef il-kappell li għandi. Fissem is-sur Vanterpilis. Grazzi, is-sur Triantafilidis ma setax ikun hawnhekk illum u għalhekk eh, eh, kien jitkellem għax jina nishtaqt, għax jikku kuxtaqt li ningrazzja l-Komissjoni tal-rapport, jina rapport iktif tis-Komissarju uh, Barnier u għet li u eccellenti jifat li aħna għanna ċans li diskut dan il-rapport. Jina s ħaġa fitra tijaj li s-sinjura Gebhardt samitu ukoll li fil-rapport tal-Komissjoni aħna nirreferu għal l-lat soċjali tal ħujnet tal-industri. U din hija xi ħaġa importanti għalina. Imma jekk inħarsu lejn kif il-suq żviluppa, nistgħu naraw illi minnaħa nistgħu naraw din xi ħaġa li l-gvern ma tantx jaqbel magħha. L-ħwienet li qegħdin joħorġu miċ-ċentri u hemm nuqqas ta' dawn il-ħwienet fil-żoni rurali ġbien problemi f'termini ta' valuri soċjali u sikurtà. il rol ta' sikurtà importanti għonek. Dan jorbot ma' kelli maħrajn. Irridu nejnu dan il-ħwienet iż-żgħar, il-ħwienet ta' li sabu fil-qalb ir-raħal. Palissa aħna obbligati illi naħdmu f'katina għax bil-mod kif numa jaħdmu jataħdem ix-xiri ta' bejħ jew xiri bl-ingrossa ifisser li ma qbillekx jekk ma taħdem għal katina kbira. Ħafna drabi nies imor supermarket fil-karozzi tagħhom li għasu tajba l-ambjent għaliex biex jixtru minn tal-ħaxix taħdejhom. Huwa ma tiġi iktar għalja. Allora dar ma jistgħux jisopravivu. Jekk aħna din norbtuha mal-B2B u mal prassi inġusti kummerċjali. Nasab li huma huwa jgħidha tajba. Aħna maħniex favur x'tip ta' intħil mill-istat invażiv, imma xi tip ta' jnuna biex ngħinu lil dawn il-ħwienet jkomplu eh, għaddejjin f'dawn it-tip ta' rħula żgħar forsi natur xi tip ta' faċilità ta' kreditu, xi ħaġa. Jiena saqsejt il-kummissarju u dan reġixa mod pozittivi, forsi ta' min ikon rapport pozittiv jew pjantazzjoni mis fissem il-Kommissjoni rigward kif nistgħu ngħinu dawn il-ħwienet iż-żgħar u eh, l-Kommissarju kol ħass li eh, li kien qed hija taġa sajba. Fil-fatt kien qed jisegwu diskussjoni mill-qrib, ġifieri kien irridu nagħtu xi tip ta' status lil dawn il-ħwienet eh, iż-żgħar tal rħula dik kien sawn l-għol taħħom, iżda kun tajba. Sur Rochefort. Grazzi tassew. Konna titkelmu iktar qabel fil-bittutol ġurnata naħseb dwar l-alkohol. Jien ma nixtiex nkun pal wieħed fis-sakra tifittex il-ċwivet tiegħu fid-dlam jew taħt l-arbilu tad-dawl u xorta waħda ma nistax insibha. Jina kontenta ħafna bid-diskussjoni għadna kif kellna. Għalli xan ifisser li ħanna nistaw nwessaw il-ambitu ta', ta, dibattitu iżda u għalek jista' jkun prioritajiet f'postom, u fl-istess ħin ma ninqabdux sistema limitattiva fejn ngħidu iva mela l-klient huwa kontent jew min qed jixtri mhuwiex kuntent bekk hekk u hekk iva tajjeb imma mhux biżejjed. Issa il-fatt li l-kuntentazza tal-konsumatur irid ikun il-qafol tal-passi li nieħdu biex insaħħu is-suq intern. Il-diskussjoni li kena sissa, importanti ferm, dak li nċaqsam kompetizzjoni u eh, ħwina żgħar, SMEs. Ma ma jisohroċ minn SM, ma, ma, ma, ma, jitlux fil dieta tal-scoreboard għax ħafna drabi dawn il ħwienet li wieħed jaħseb li jkun qegħdin ikompetu wieħed mal ieħor ma jkunux qegħdin ikompetu wieħed mal ieħor għax ikunu tal-istess katina. Allura hemm dan il-komplikazzjonijiet. Għax inti se jkollok supermarkets li jkunu wieħed qrib ieħor, jidher li forsi huma differenti, imma fil-fatt qegħdin jixtru mill-istess sors. Huma parti mill-istess grupp ta' kumpaniji. Għalhekk irridu noqgħodu attenti hawnhekk kif nimxu. Kif issa rigward ovvjament li niproteġu il-bejjeħaj tal-imnut, iż-żar, jiex ħaġa sabiħa ħafna. ħafna drabi nħas li dan li jek innatu għajnuna li dawn SMEs ma kunx għedin inħarsu regoli ta' kompetizjoni ħilsa ma naħseb li nistaw naqdu it-nej għajnuna unżomu l-kompetizjoni. Jiena nemmen misħiħ li apparti dil kwistjoni tal-mod kif ingeżwer il-ġobon, naħseb illi il-mod il-fatt li konsumatur mandux bizzejt informazzjoni u miex ċara l-informazzjoni għadu mandu l-istess suġġetti li għandhom xaqsmu ma' telefonija, per eżempju, servizzi tal-banek. Dawn huma setturi fejn il-konsumatur mhuwiex kuntent, speċjalment dak nixaqsam il-prezzijiet. Għalhekk mhux kombinazzjoni li eh, dawn huma fejn iktar kolom problemi l konsumatur konsumaturi, speċjalment meta niġu għal xiri transkonfinali. transazzjonijiet transkonfinali. Ġifiri kull tip ta' spiega l-mekanizmu tal-prezz. Jirrit jintara fit fit mal-mod kif jopera il-suq intern. Dawn iż-żewġ affarijiet Iva, imarru jitfit, jek inti għandek situazzjoni mċajpra f'pajjiż, dan ifisser li in eh, eh, problemi fissu suq intern dal kienx qasam kummerċ u fuq livell transkonfinali ħafna drabi. Dak huwa punt li xina xtaqt nagħmel il-kollegi tiegħi reporters u reporters. Ġiex suġġeriti li jekk aħna rridu ntejbu s-sitwazzjoni din l scoreboard aħna għandna dawn il-markers, il-ħamsin marker imma qed jgħiduna illi dawn il qed jgħidulna li l mux mhux biżejjed biex naqdu dawn il ħamsin suq. Aħna ma nasabx kemm hija tajba, però li naħdmu fuq bażi ta' rotazzjoni li għu nibdew b'suq u mbagħad ieħor. Aħjar nabdu fuq punt wieħed u nalokaw għal suq kollha f'daqqa li għandna. Naf li ma jistax nsu fit kull sena, ma nistaw nejdu li ma nistawx nkopru s-swiq mod eżawstiv kull sena, iżda nużaw prinċipji strateġiku, dejta strateġika li tiġi implementata kull sena. Aħjar milli nħallu barra xi swiq għal xi snin. Jiena semmejt pereżempju l-telefonija ma stajt insemmi swiq oħra mhux biss dawk tal-banek u tat-telefonija. U diffiċli ħafna x'imdaqqiet biex niksbu informazzjoni riċenti. Jiena kuntent ħafna li min qed jaħdi komissjoni taħdem mal-boards kollha fl-istati membri fuq statistika x'provaw nħaffu l-affarijiet iżda jekk diġa ħan nibdew billi ngħidu li l-iswiq musta nittrattaw is-suq kollha kull sena ħana lura. Għalek nżommu mal-miri tara, ġifiri jek ma nistawx nitlu f'ħafna dettal għal-mennu nipprovaw namlu monitoraġġ fuq livell ġenerali għal kull suq. Grazzi ta' sew sur Rochefort, nasab il-kommenti tijak rigward scoreboard eh, ma tajbin għandek raġun veru. U Pero, kommenti suppost kienu li kont qed titkellem dwaru kienu il punt ta' settur tal-bejja ħabli minut. minut u kif jaraw għal-Kommissjoni, u rapport għal-Kommissjoni dwar dan. Sur Danjo. Grazzi, Signora Cher, ma narmale. Nixieq ingrazzi l-Marija. U nitkellmu dwar kemm dan id-dibattitu kif ikoll dibattitu li kellna aktar kmini dal-għadu dwar il-kura fis-saħħa. Il-Komissjoni ħarset lejn il fat li hemm zbilanċ fil xogħol fost ispiżeriji u fi spiżjara. Irid ikun hemm eh, aċċess mhux biss għall-kura tas-saħħa, imma wkoll għall-mediċini. tkellimna dwar stabilimenti żgħar tal-minut iżda l-istati membri u l-Komissjoni jridu jaraw illi kunem twettiq bilanċat madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi għal dak nixaqsam spiżeriji. Ġifieri mhux biss dawn insibuhom f'żoni urbani fejn ngħidu li hemm għal wieħed tnej u kważi żejjed, imma eh, f'postijiet imbeda fejn ħam nuqqas ħafna drabi ta' spiżerija, allura rrid ikun hemm hija importanti wkoll għas-saħħa illi jkun dan il-bilanċ. innuqqas nuqqas ta' spiżeriji f'xi osma xi żoni ifisser li il-mediċini jistaw jitqasmu permezz ta' persi supermarket eh, normali jew ħujna toħrajn minn persuni li ma kwalifikati li jagħtu ċertu informazzjoni dwar is-saħħa lil min qed jixxihom. U dan ta' min nisemmu fir-rapport. Grazzi issa is-Sur Xfab. Grazzi tassew. Dan is-suġġett huwa wieħed illi wassal għal ħafna opinjoni femi differenti. L-opinjoni li ġiet sottomessa lill parlament wera illi hemm ħafna problemi għaddejjin fis-suq intern. Għalhekk importanti li noħorġu pożizzjoni waħda komuni dwar il-qadda tagħna fuq dan il-punt. Ovvjament, hemm ħafna femet illi jaqblu, jistaw jinaqdu, iżda mbagħad maħrajn li mollu kontra xorxin. Għallek rritu kun għandun din il-pozizjoni komuni. Jista' jkun qed il-każ ukoll li sa tmiem din is-sena ma jfallinniex post fil-plenarja biex niddiskutuh dan u jista' jkun il-każ illi ma jkunx forsi biżejjed ħin biex nitrattaw dan u eh, konna eh, eh, nposponu postponu sa sa d-dieħla. dan is-suġġett jorbot ma' suġġetti oħrajn qed nitkellmu dwarhom bħal pereżempju telefonija ta' ċellulari. Qed nitkellmu dwar l-address book, il-reġistru tal-negozji, ir-reġistrazzjoni B2B. Rabta ma' prassi inġusti kummerċjali. U kif jistgħu ntejbu dan it-tip ta' inġustizzja? Ħaġa oħra li ġisti nżid. Jiena fl-esperienza tiegħi dawn il-stabilimenti tal-imnut jirrappreżentaw suq normali b'atturi differenti żgħar u ta' daqs medju bħala kumpaniji u l-dawk iżgħar ħafna u ma dajfa ħafna, per fil-Ġermanja aħna m'għandniex ħafna dawn il-żgħar stabilimenti ta' dawn iż-żgħar, ma hemmx tagħmel dan huwa l-mod kif struttura ruħu s-suq iżda hemm problema. Il-suq huwa importanti għal poplu u dan is-semma diġà. Importanti li niprovdu il-poplu bil-medicini u kullu xikunu il-prodotti. Hija kwestjoni tal-politika pubblika li qed nippruvaw implementaw biex naraw li dawn huma disponibbli fil fatta ċittadini tagħna. Ġifiri jridu naw eżattament. X'tib ta' prezzijiet qegħdin nitkellmu dwarhom meta qablin mal-ikbar, ma' dawk il kumpanji kbar. Normalmenu tajjeb li qegħdin nitkellmu dwar l-approċċ fil-ambitu wisa tiegħu u qed nistenna bil-ħerqa għal proposta tal-Kummissjoni biex ikun sa nagħmlu l-emendi grazzi se nagħdu għall-Kummissjoni. Grazzi. Aħna qegħdin nisimgħu b'interess u qed nistennew bil-ħerqa biex naraw kif eh, jitkompla dan id-dibattitu. Naħseb illi, dax biex nidilkom, tajb nidilkom illi aħna stedinna li Sinjura Korazza Bild il-konferenza l-għada wara rapport tal monitoraġġ tas settur tal-kommerċ bil mnut qed nistennew li ħajkun hemm xi 200 eh, parti interessata u tama illi din tista' tgħin fil-tħassib u dibattitu ta' dan il-kumitat u qed ninnaħdmu bil-qrib magħkom għal dan il-għan. Punti ħorti, tiegħi hija jien u hawnhekk qed nitkellem bis-sinċerità kollha, għadni ma nafx se jkun flat ta' suq wieħed. Inkluż dik kwistjoni nittama bħala ħaddim uffiċjali f'dan il-qasam illi aħna ħankunu qegħdin ngħidu li ħan segwu ħankopru naħdmu fuq huma tattif imma kif tafu din xi ħaġa li ħad tiġi tutatata ma jsejdilkom xejn iktar minn hekk minn issa, grazzi. Vielen Dank. Dann gebe ich der Berichterstatter. Grazzi tassew. Mela ngħaddu għal rapplura la porter biex nalqu. Grazzi tassew jina nishtiq nejt, jina verament napprezza eh, kommenti kolla ħna tassew qegħdin nistennew bil-ħerqa konsulta ta' da me kommissjoni ħalli naraw ftit dwar x'inhuma l-iktar mm, idejat konkreti. Eh, Sinjor Gebhardt nista' ngħid li aħna naqblu ħafna ma' dak inti qed sur panzeri. Eh, Nirdu noqgħdu attenti u nifukaw fuq kwistjonijiet fejn nistgħu nagħmlu differenza fuq livell komunitarja, eh, komunitarju, speċjalment il-kustjoni tal-kirja miex tnejt li miex problema, iżda tnejt li ma nafx kemm nistgħu nagħmlu ħafna hawnhekk fiħdan dan il-Parlament. U l-istess jgħat għal strumenti fiskali, komponenti fiskali. Forsi kunu nistgħu nelaboraw ftit e, wara dwar xi tgħid bija żgħat. Sulla kergar grazzi tas-sew. Ovvjament il-verridu nifisaw prioritajiet, nidefinix l il parametri jiena nixtieq noħroġ minn din il-kamra l-lum u nejt iva tajjeb mela qbilna dwar l-ambitu. Dan huwa l-ambitu u nistgħu nistgħu issa nibdew nitlu ktar fil-font. E, Nasab din tkun relevanti ħafna l-imko. Rigward l-analiżi ta' impatt, nifti ta' eżattament kif qed taħsbu, x'qed taħsbu. U kif tridu li tkun din dan l-analiżi ta' impatt. Dan jgħata ta' e-trading importanti ferm potenzjali li wieħed jiżviluppa fis-suq intern. Iżda tajjeb li nivutaw fuq ir-rapport alias, alias, u mhux idea tajba li nerġgħu nirreferu għaliha għaliex mm, mhux idea tajba għandu nitkellmu fuq l-e-commerce. Għaxin għom nizel tal-konsumatur. Issa, fuq il-kompetizzjoni. Malcolm Harbour għajem dan il-punt tajjeb jagħmel dan speċjalment rigward il-kwistjoni tal-prezzi differenti bejn l-istati membri u frammentazzjoni. E, Suq tax-xogħol privata. Ah. Hemm min jgħid illi huwa tajjeb għal konsumatur oħrajn jgħidu li hija l-istituzzjoni fuq il-kompetizzjoni. Irridu battu għadi. Nil-qaħadi minn qalbi. Issa, t tkellmu dwar prassi inġusta, ta' kummerċjali, net nirreferi għal B2B, nittama li tifmuni għawnek. Eh, Diġana direttiva fil-fat dwar fit-2008 jew fit-2006 tajt il-kelima fuq dawn it-tip ta' prassi eh, inġusta B2C. Din hija kwestjoni kontroversjali delikata ferm il-koll intom għajimtuwa. Umbat dak il-pozizjoni dominanti, kontratti inġusti, għacċessa l-SMEs, għacċessa għannis vulnerabli paxjuħ, għal-ħwinet fejn jiexu huma, palmetint biex ma jgħodux jgħdu karozza, kull fejn jmorru. Ma sawx nislu ħafna f'regoli lokali fuq stabiliment ta' ħanut, imma id-dritt ta' stabiliment u aċċess fis-suq hija xi ħaġa li aħna rridu nitkellmu dwarha. Għasinu kepet u kol għalet illi jekun minn dan il-kuntatt uman tal Ija, hija għas importanti ferm, issa ma nafx kemm nistgħu nagħmlu kol fuq livell komunitarju biex nagħmlu fuq l-aċċessibilità u il-libertà ta' li wieħed jistabilixi kumpaniji. Fuq l-iskeda, Jiena konsultajt ma' ta' hawnhekk għaliex il-partijiet interessati talbuni biex ikon nagħmel konsult iktar wiesa. Jiena bħalkom il-koll nixtieq naħdem mod professjonali, noħorġ rapport kredibbli u nkun istandur l-elementi kollha tagħkom. Issa li intom għajimtu rigward il-ħin ħini disponibli għalina naħseb id-adozzjoni tal-rapport ġivan fuq il swi inġusti. In Um, anzi il-riklam um, indust u għarri, naħseb illi eh, ħajna xinna eh, ninegozjaw fuq il-ħin eh, disponibli għalina. Jien kiku nipreferi li konna kifett il-kom jien marzu. Fuq il-sustanza sa. Nxinajt il-istur Rochefort. Dina l-proposta biex nbidlu t-titlu ta' dan ir-rapport. Għawnek mux għed kelmu dwar il-scoreboard, mux għed kelmu dwar il-monitoraċ. Għabbazi ta' dak diġa għamlet il-kommissjoni, jiridu identifikaw soluzzjonijiet problemi l-aħjar prassi, ma mux qed nemlu biss analiżi. Aħna rridu noħorġu b'soluzzjonijiet konkreti. Il-monitoraċċa li jabbu mhux proattiv bizzejiet ma jixraqlix. Nistaw nejdu billi l-nerġaw nqajmu il-suq fuq tijaw il-minut huwa eh, pilastru importanti fis-suq intern ġifieri teħduwix bħala rapport ta' monitoraġġ hija viżjoni tiegħi. Grazzi. U jek ħeġabkom soktaw bil-kommenti inputtakom. Um, ähm, ich gebe Ihnen recht, völlig recht, dass wir nochmal über den, den Zeitplan nachdenken müssen. Und iva, għandek raġun, naħseb li tajb naħdmu dwar l-iskeda u jekk aħna ħassir ikonna bżon aktar ħin għal konsultazzjoni, aħna nafu li latta suq waħdini għadu mux mana u rridu nistennew sa' kem dan iseħ. Però mbagħad inkun nistgħu niddiskutu l-iskeda meta dak iseħ. Rrid nitkellem ma' Sur Harber dwar dan u ma kienx f'mana llum, però jiena tkellimt miegħu fuq it-telefon u persważa li hu jaqbel magħna u bekk nkunu nistgħu naslu għal kompromess tajjeb. Mela, hemm punt urġenti ħafna li jiena xtaqt nindirizza mela war nofsinhar aħna għandna smih ferm importanti għanna ħafna membri nazzjonali tal-Parlament, għanna 23 stat, 23 eh, membru minn 11 stat membru tal-Unjoni Ewropea, żewġ pajjiżi tal-EFTA, fost membri oħrajn. Ħafna stati membri ma rappreżentati wkoll. Jiġifieri għandna wieħed u 41 rappreżentant tal-Parlament u għanna biss erba membri tal-Parlament Ewropew li ħajkunu hawnhekk. Ġifri ma nishtiqx li jkun il-każ war nofsinhar, ġifri jekk tistgħu tajdu lil ħaddieħor l membri l-oħra fil-partiti tagħkom eh, biex jiġu fostna għax irridu aktar membri preżenti. Presidenza Belġana kienet responsabbli biex twaqqaf din, din il-laqa fuq servizzi soċjali u għalhekk irridu jkunu preżenti eh, fil-bidu mbagħad forsi jiġu aktar kol tard. Mbagħad da filgħodu aħna nkunu nistgħu nikkonkludu jiġifieri jekk jogħġobkom pruvaw ejjew għar nofsinhar. U skużawni laqa li jmiss għax kont se ngħidilkom tinsewx it-8 ta' novembru hija l-laqa li mistalimko. Għana ser nkunu qed nivvotaw fuq il-proposta ta' Sur Ġivan, ġifri jekk joġobkom tinsewx. U dan ser ikun 2-8 ta' novembru. il laqgħa li mistalimko. Nirringrazzjakom. No, xli li